Datana edin tart għanna dibattitu kontru dwar il-budget tal-2014 u l-2015. Numru ta' rapporti peress li għanna dibattitu konġunt s-Sinjura Gardia Zabel Rubajal. Seba rapporti ta' sur Depre u rapport ta' sur Lewandowski sur Depre. Għalek, <clears throat> naddu għad debattitu u l-ewwel nisimaw ir-rapporter għal erba' minuti. <clears throat> Sinjura Gardia Zabal Rubjell. Fidejk, Sinjura. Muchas gracias, Presidente. Iva, grazzi, signora President. Iva, Anna Fil-Kumitat tal-Budgets palissa għanna ħafna xogħol għanna ħafna rapporti x'nivvutaw u dibattitu wkoll. Ħadd ma kien jobsor li konna se il-ħuftajim għal budget tal-2015 u anki il-budget emenda tal-2014. Dan kien grazzi għall-impenn ta' ħafna nies li qegħdin hawnhekk f'din l-awla għalhekk nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Kummissarju Giorgieva u t-tim tagħha, il-tim ta' l-Italja, l-ambasċatur Salina u l-kollegi tiegħi. Aħna f'dawn l-aħħar xhur verament ħdimna bisħieħ biex nilħu dan il-ftehim biex nistgħu naqblu. Ħadd ma kien jobsor li konna se nilħu ftehim fi żmien propizju tant konna ġejjin minn edejat minn pożizzjonijiet diverġenti il-pożizzjoni tal-Parlament imma kien hemm ukoll divergenzi bejn l-28 stat membru tal-Kunsill pozizjonijiet u koll differenti, dubi fuq il-ċifri u ovvjament il-flus għal-budget l-ammonti. Ġifiri kena mix imħallat tajjeb, taħlita tajba. Em, konna rridu naraw em, kif se nispiċċaw l-2014, kif se nibdow l-2015 u kif se niżvolġu ukoll il-medium term. Jiena Pala rapporter minix issima eh, bil-ċifri, ma konċ eh, kontenta eh, bil-negozjati u anki, pero xorta naf kemmu diffiċli li ħafna snin ta' esperienza, naf li l-aħar proposta li waslitinna li jiena issa edha għawnek nejdilkom u nisħa li li l-aħjar proposta u nitlobkom tifutaw favorija erba' 4.7 biljuni 4.7 biljuni għall-NGOs, per eżempju, biex ikunu jissaw jgħinlu dawk li għandhom liktar bżon għall-SMEs għall-irkupru u kol għall-bidja li, li soffru mistazzjoni tar-Russja biex inservu ċittadini. Il-budget għalek għandu jkunem biex nejnu ċittatini bil-boros ta' studju, l-infrastruttura, l-kwalità tal-likel. Nejnu u kol xie 5 miljon ta' refugjat, jew nkella xie proġetta eh, l-SMEs, il-food banks nejnu għom, nkoperaw fuq il- il-proġetti kollha li jkun kontra il-genital uh, mutilation tal-, tal ta' tfajliet e, e, fuq il-budget tal-2015 dawn il-4.7 biljun zejda li kenna zejda minn dis sena kieku ma sibniex kif nużawhom verament nkunu konna nkunu qegħdin noħolqu ċertu sogru għal programm li għadu kemm ippreżentalna il-Kummissjoni il-problema ta' dawn mm, l-invoices, il-pagamenti mux imħalsa kienet problema kbira u tajjeb li issa għanna pjan ta' kif aħna insolfu il-problema. Il-problema rridu verament naraw minn fej qed timbet. Qed nitkellmu fuq GDP wieħed fil-mija tal-GDP Dejaw, ma, ma kienieċ biex aħna innaqsu l-pagamenti imma li natu spinta l-qoddim il-rizorsi propji u anki l-kontribuzzjonijiet. L-FTT issa ġiet imblukkata għax fl-ekofin ma kienem lebda ftejim fuqa għalek il-high level group risorsi għalli huwa importanti rridu budget tajjeb għal dan li id-dibattitu tal-accounts li ħafna drabi ma jkunx jagħmel sens issa nibdaw intuh iktar sens. Issa, il-rapporter li miss is-Sinjura Holmeyer. Erba minuti wkoll, Sinjura. Sinjura President, kollegi, Kummissarju, Sinjuri, jiena nil-awkol kol il-rappresentant tal-President tal-Kunsil L-ewwel jena jiena wkoll nixtieq nibda billi nirringrazzjakom. Jiena naħseb li f'din il-maratona ta' negozjati wasalna riżultati tajbin. President tal-Kumitat eh, u rappreżentanti eh, li defendow il-budget tal-Kummissjoni kenna maratona ta' negozjati. Ippruvajna naslu għal ftejm xira għal dan nirringrazzjakom, nirringrazzja kol il-Sinjura Kommissarju għaxija fl-imkien mat tim tagħha, verament ħadmet bisħiħ u fil-bidu l-Kunsil kien problematiku imma mbagħad fl-aħħar iddeċidejna verament li naħdmu flimkien biex niksbu rizultat mhux l-aħjar rizultat li stajna ksibna imma xorta huwa pass tajjeb il qudiem Jiena napprezza li li IAS e haben, dass wir endlich eine Lösung anstreben u kol tawna ċifri tajbin aħna qabilna mal-orti tal-ġustizja għal ħatra ta' imħalfin ġodda. U sibna u kol soluzzjoni raġonevoli li intlaqet mill kienet tajba għall-istituzzjonijiet kollha. Sibna sinerġija mal-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ewropew Ekonomiku Soċjali l-ikbar kum emmek, ma kenniġ għasek intoppi daqski, kem gbar daqski kif kienu mal-kommissjoni. Nishtiq insemmi u nisħaq fuq ħaġa permezz ta' dan il-budget il-ġdid ma, jinista, ma jistax ikun li nibqaw ikonna pagamenti ta' qabel. U il-programmi ta' dawn l-aħħar sentej issa qegħdin juruna riżultati. U dawn ma rridux inwaqfu għax ma jkunx hemm il-fondi biex ikonna il-bilanċ fil-budget tagħna, għalhekk tajjeb li inħarsu lej il-garanzija tal-MFF kif nippjanifikawha. Jiena nispera li il-Kunsill ikun iktar prezenti f'dawn il-laqat kif kienu prezenti. Fuq fil-Kumitat tal-Aġenzija meta aħna rajna il-xogħol il-kompitu tal-Aġenziji u il-finanzjament li għandna bżonna l-Aġenziji aħna jiena nħeġġeġ il-Kunsil biex jazzi każ il-pjanifikar ta' dawn il-proġetti finanzjarji, ta' dawn il-programmi finanzjarji, għax fil-Unjoni Ewropea rridu naraw li ikun hemm progress aħna dejjem il-tajna eh, madwar il-mejda anki jekk sibna dejjem l-intoppi xorta għadejjem għamilna kompromess biex niltaqaw eh, nofs Imma nitlob il- kunsil biex ukoll jiltaqa' magħna nofs fuq dawn il-pagamenti li għadhom ma tħallsux biex ma jkollniex dejn. Issa, ir-rapporter is-sur Debħe f'erba' minuti għandu seba rapporti u rapport ukoll ma' Sur Lavandoski. Fidejk, Sinjur. Sinjura President, Sinjura Kummissarju, Eżis kollegi, fil-bidu tan negozjat il-Parlament Ewropew, il-Kumitat tal-Budget, kellu tlet prioritajiet li d-deċida, tlet għanijiet l-ewwel net tistabilizza anki jekk irid inaqqas il-livell li kien taħsibna ta' dawn il-pagamenti eh, li ma tħallsux. Kienu ta' 25 biljun fil-bidu umba sa' l-aħħar tal-2014. tu ukoll il-problemi li għandna mal-Kunsil għom dwar l-istatu tal-istrumenti speċifiċi għal-pagamenti. U t-tielet punt importanti biex aħna naqblu mal żewġ istituzzjoni toħra għall-urġenza ta' biex nispiċċaw minn dawn il-pagamenti li ma' mumiex imħalsin. Mela, wara ħafna ġimgħat ta' negozjati negozjati għax ħafna minn dawn il-laqat smaj eh, għadna nisimaw il-kunsil jgħid li ma settax jilħaq pożizzjoni. Imma fuq il-bilanċ u l-pagamenti il-ftejim għall-2014 se jkun hemm eh, fresh money ta' 3 biljuni u 500 3.5 biljuni. U il kommissjoni qed tkellmet fuq 4.7 biljuni biex is-sitwazzjoni ma tkomplix tiddeteriora skont ġifri għal dawn il-pagamenti mhux imħallsa. Fuq l-istrumenti speċifiċi il-divergenza bej il-Kumitat tal-Baġit tagħna u bejn il- fil-Kunsill mar nexxinniex aħna la kaptu qed nitkellmu fuq 350 miljun ta' kreditu Issa fuq il-pjan biex neħilsu minn dawn il-pagamenti mhux imħalsa aħna national uftej verament pozittif. Il-Kummissjoni fl-2000 u f'Marzu tal-2015 titittina ċifri ta' x'baqax jitħallas u tina l-alternativi. It-tlet istituzzjonijiet mbagħad jagħmlu pjan flimkien u ek nipruvaw li nitolbu il-Kunsil jagħmel li dan nikwota? Before the presentation of the draft budget 2016. Bref. Iġifiri, meta wet iqis kollox il-ftejim bejn il-żewġ awtoritet tal-budget sar kien aċċettabbli u rridu ovvjament aħna napprovaw kif sar fil-Kumitat tal-Budget nhar it-tnejn fil-għaxija. President, xtaqt nitkellem fuq ċertu affarijiet xi 30 miljun, 11 miljun, affarijiet ammonti medjokri, imma aħna rajna li eh, verament kienu edin jużaw ċertu pajjiżi verament medjokrita. Dan ninsieħ, nirrit ninsaw kollu sessjoni tal-Kunsil biex tilqa talbit tal-istati membri, ta' xi ċerti stati membri imħabba revalwazzjoni mill-ġdid li kien diġa eh, aċċetta fuq fuq il-leġi NI Issa, dan id-dokument ukoll parti mill-ftejim u smajna ċifiri li il-Prim Ministru kien responsabli ta' ċertu problemi. Kju jku għandi ħafna affarijiet iktar xnejt, senjura, ma sani qafaw. Mr. Co-Rapporteur, um, so now give the... Iva,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 dlatego że zawsze pojawia się jakaś dodatkowa. Jina, għall-ewwel darba ma pparteċipajtx fil-dibattitu fil-proċedura ta' konċiljazzjoni imma dejjem naraw li kull sena kien hemm eh, problemi u kienet kien il-periodu ta' bej l-2014-2020 li kienet problematika. Din is-sena biddilna il-mod ta' kif nikkalkolaw il-pagamenti il aħna bażajna kollox fuq il-vet u l-GNI. Il-negozjati saru ktar komplikati imma dejjem l-istess problema tfetx il- il-budget mux il-kummissjoni l-inventatu qed nitkellmu fuq evalwazzjoni ta' dak li jixtiequ il-28 stat membru għalhekk ikun hemm ċertu frustrazzjoni meta jkun meta nkun għaddejjim il-proċedura. L-istati membri ħafna drabi mbagħad meta aħna nagħmlu l-kalkoli joġġezzjonaw għalihom meta kalkolajna fuq il-vet u ħadna dan il-metodu tal-GNI u kol kienem xi stati membri li laqaw tajjeb din l-idea imma eh, oħrajn bħal Renju Unit Renju Unit u l-Olanda oġbilhom oġobhom dam il metodu oħrajn le. Ma kienx faċli li niddeċidu l-pozizjoni għax l-istati membri eh, li kienu qegħdin jitolbu proċedura urġenti laqas biss kellhom pożizzjoni tagħhom, ġifieri kien paradoss saw. Aħna rajna l-emenda dwar il-risorsi propji bħala xi ħaġa essenzjali f'dan in-negozjati aħna konsidrajna u koll l-emenda dwar il-risorsi propji u kienem zewċ emendi oħra li huma bżonjużi biex kunem iktar trasparenza u anki ċarezza. L-ewwel emenda dwar il-pagamenti tard u t-tieni dwar il-proċedura tal-budget. Il-proċedura tal-budget hija dik li hi u għalek nishtiju nixbilkom l-attenzjoni li t-tibdil tal-istatistika għalunna bijom l-istati membri stess. ħafna drabi dawn l-emendi permettulom li jgħalqu il-kontijiet mal-Kummissjoni f'osma oħra u l-iskadenza kien l-ewwel ta' Diċembru imma kien hemm grupp ta' pajjiżi li mhumiex flessibbli xejn U dawn l-istati membri ikunu minn tal-ewwel li jitolbu għal tnaqqis fil-budget. U dawn huma l-istess li jridu iktar tkabbir. U iktar xogħol verament sitwazzjoni komplikata għalhekk il-pożizzjoni tal-Parlament fil-grupp ta' livell oli tal-rizorsi, aħna isna dawn l-affarijiet kollha. Il-proposta ġiet aċċettata mill-Kumitat mill-Kummissjoni l-ġimgħa l-oħra u nisperaw li il-vot isir din il-ġimgħa stess. Grazzi ħafna. Issa imiss lill-Kunsill lill-Segretar tal-Istat ta' l-Italja. Bless, I think. Signor Presidente, onorevoli... Onorevoli, membri tal-Parlament, Vice President Gorgieva, Signori, għalija onur nitkellem waqt din is-sessjoni plenarja tal-lum għal biex nitkellmu fuq il-ftejn politiku li il-ħakna fit-8 ta' Deċembru mill-Kunsill Parlament Ewropew fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea tal-2015 u fuq il-pakket tal-budgets eh, emendati għal-2014. Il-Kunsill diġa ah, e, formalizza il-ftejm tiegħu il-12 ta' Diċembru u għadna qed nistennew eh, bil-ħeġġa il-riżultat tal-Parlament Ewropew ta' Kif tafu il-ftejm intlaħaq fin-negozjat f'negozjat komplikat imħabba kwistjonijiet komplikati li li kena naffaċċaw. Naħseb li qabel qatma kienem daqsek eh, emendi tal-budget x'napprovaw u ma naħsibx li lanqas qatt qabel ma kellna nafaċaw livell daqsek li ta' fatturi mhux imħalsa mill-Unjoni Ewropea. U din hija ċirkostanza illi impenjatna f'dibattitu eh, illi mbagħad wara eh, ftemna fl-imkien mal-Kummissjoni li nibdew ħidma biex fil-snin li ġejjin id-dejn tal-Unjoni Ewropea eh, inġibuhom eh, inġibu fuq livell iktar sostenibbli. Kien hemm ħafna opinjonijiet fuq kif innaqsu dan il-livell ta' ħlasijiet eh, ċab ta' fatturi mhux imħalsa. U sibna kompromess, jiena sikuru kollu li l-Parlament Ewropew se jaqbel fuq il-fatt di tal-fatt li kellhom iħorġu 3 biljuni u nofs nofs iktar eh, għal eh, kaxxa biex jwassal eh, għal riżultat tajjeb jepa l-Unjoni Ewropea għax hekk nistgħu nwaqfu il-numru ta' fatturi li għat iridu jiġu imħalsa u naqsuhom anki fil-futur. Il-ċifra totali għal 2015 huwa 200 2818 miljoni ta' euro bil-marġni ta' kontingenza 361 miljoni ta' euro mill-marġni disponibli tal-massimi eh, tal-nefqa u 350 euro miljoni ta' euro mill-istrumenti speċjali illi naddu mal marġni ta' kontingenza biex bekk inwaslu e, e, għal ftejim bejn l-istituzzjonijiet tagħhom fuq e, jekk għandix ninkludhom jew le fil-massimali. Dawn iċ-ċifri huma bilanċ tajjeb bejn l-obbligi tal-Istati membri u l-bżonnijiet tal-Unjoni Ewropea finanzjari għal biex ħalsu. Fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea 2015 għandna 100 45 biljuni ta' euro eh, eh, u 1.8% eh, zida u mbagħad 142 miljuni ta' eh, e, plus 1.6 meta nqabluh mal-budget tal-2014. Għal daqstant, dawn iċ-ċifri jippermettu li jkun hemm biżejjed marġini taħt il-ċifri massimi tal-qafas eh, tal-MFF eh, tal-2014-2020 biex l-Unjoni Ewropea jkollha biżejjed flus għal biex tkun tista anki tagħti reazzjonijiet tagħha għal eh, avvenimenti improvisti. naf illi dana se jgarantixxi risorsi li hemm bżonn biex ikun hemm implementazzjoni intelligenti u effettiva tal-programmi ġodda meta wieħed qis li dan huwa tieni budget annwali fil-qafas eh, finanzjarju 2014-2020. Biex nagħtikom eżempi nistan nitkellem fuq il-ħlasijiet ta' titolu wieħed A għad kabir u l-impigi fejn fejn hemm allokazzjoni tal-riċerka, informazzjoni eh, u tal-SMEs illi hemm iktar 33% eh, meta nqablu mal budget tal-2014 eh, u dawn eh, jinkludu eh, iż-żieda. Anki għal politika barranija hemm żieda ta' xi 8.5%. Eh, zida oħra u koll hemm il-rizorsi aġġuttivi fis settur tal-kontroll tal-frontieri esterni u tal-flussi tal-migrazzjoni kif ukoll l-Aġenziji ta' Supervizjoni Finanzjarja. Umbat fu il-politika tal-bidja, eh, għajna eh, tal bid tal-operaturi li huma mil-quta mill-embargo russu li se jirċevu appoċa ekstra. Eh, minajr ma jamlu eh, impatt fuq ir rizervi għal krizi tal-bidja li tibqa disponibli din ir rizerva għal eh, bżonnijiet ulterjuri li jistaw jinħolqu fl-2015. Jiena nħoss li dawn ir-riżultati għandhom jiġu evalwati anki meta nqablu mal Eh, kalendarju limitat li kellna dispożizzjon biex namlu definizzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea tal-2015. U anki fil-fatt li man, ma qbilniex fil-konċiljazzjoni u approvat il-Komissjoni eh, prezentat proposta ġdida u kien hemm e, eh, fit-28 ta' novembru ġiti prezentat program ġdid. U minkejja dan fit-8 ta' Deċembru aħna l ħana ftejim biex ikun hemm zmin żmien biex inkunu nistaw nadottaħ qabel l-aħħar ta' sena u bekk nistaw nevitaw illi nużaw il-dodiċezimi. Eh, il-negozjati kienu intensi ħafna biex nilħu ftejim u dan huwa sinjal pożittiv ħafna għal eh, kapacità ta' żewġ istituzzjonijiet tagħna li nsibu ftejim fl-interess ta' ċittadini. Jiena nixtieq anki Eh, għal darboħra n-esprimi soddisfazzjon għal dawn ir-riżultati u nirringrazzja l-partit kollha voluti fin-negozjati b'mod partikolari nixtieq nirringrazzja l-President Arturi eh, u anki il- eh, il-rapporters Gardia Zabal, Depre illi impenjaw ruħom ħafna fin negozjatu kellhom atteġġament kostruttiv fejn kien hemm bżonn. Nixtieq nirringrazzja anki l-Viċi President Giorgeva u il-tim eh, tagħha tal-li ffaċilitat program ta' imparzjalità eh, biex naslu għal-ftejim. U nala eh, u najt li ftejim mal-parlamenti għal resposta perfetta koerenti ma' tlet sfidi kruċali li għanna u dimna fis-sena l-ġdida illi inkomplu nħalsu il-fatturi mux imħalsa, e, ma nikompromettux l-sforz tal-Istati membri għal biex jikonsolidaw l-finanzi nazjonali u natu risorsi neċessari għal biex nipromovu l tkabbir ekonomiku u l-ħolqin ta' impiegi bekk nwaslu għal benefiċċja ċittadini kollha tal-Europa. Grazie. Grazie, Konsil. Issa nati il-mikrofonu għal komissarju Giorgeva 10 minuti ma ktrit anki iktar. Grazzi ħafna, Signora President, tal-opportunità li nitkellem qoddim il-Parlament qabel il-vot ta' għada fuq il-budgets eh, emendati tal-2014, il-budget tal-2015 u anki fuq l-opinjoni fuq l-emenda għal regolament 1150. Nistaw aħna kolla najdu illi dawn il-negozjati kienu diffiċli ħafna dinja l-ewwel sena tal-MFF il-ġdid. Aħna daħanna fil-prassi dak li ġi fassar għall-MFF għall-ewwel darba. U wasal anki l-moment li kellna nsibu kif nistabilizzaw il-livell ta' kontijiet mhux imħalsa. U dana qed jiġri meta ħafna stati membri għandhom qudiemhom sitwazzjonijiet diffiċli fiskali f'pajjiżhom. Però aħna ħdimna kollha ehm, biex nsibu triq, għalftejjim u jena nishti nir Eh, nirringrazzja żewġ ferat tal-autorità eh, tal-budget eh, tal-li ħarġu budget tajjeb xiera li jagħti kontinuità u prediċibilità. Però l-iktar ħaġa importanti qed tibgħat tisinjali ċittadini li minkejja differenzi u diffikultajiet nistgħu anki nsibu soluzzjoni E, e, li huwa orientat lej l-interessi tagħhom. Jiena nħares lej il-President Artui e, nirringrazzjak ħafna tar-rwol ar ta' mexxej fin-negozjati, l-rapporteurs, is-Sinjura Gardia Zabal, is-Sinjura Hochmeier, kienet għaw ftitilu u sur depre u naturalment anki il-kollega komissarju, ex komissarju Lewandowski eh, ta' għal kull ma għamel anki fil- eh, meta kien meta kien eh, komissarju biex jgħajna nilħu dan il-ftejim. U nishtiq anki nirringrazzja l-presidenza taljana. Il-ministru Padoan wasal f'moment anki kritiku, ħafna minnkom anki ħadmu mingħajr edha biex insibu soluzzjoni f'tal dan il-proċess. U nittama li għadha jiġi votat, tiġi votata din is-soluzzjoni għax huwa riżultat tajjeb tan-negozjati. Naturalment aħna fil-Kummissjoni nħossu illi dak li dak li preżentajna bħala proposta oriġinali kienet eh, proposta tajba, però nistgħu anki naċċettaw dak li għandna issa qudiemna u kif qalu ħafna minnkom huwa kruċjali għalina illi illi naqdu li ċittadini tagħna bil-programmi tagħna u nixtieq naċċi ftit eh, kemtejn fuq eh, il-emenda eh, la bosta emenda għal budget tal-2014 pratikament ta' siċur mill punt di vista tal-budget għax aħna fl-istess ħin kellna pressjoni għal ħlasijiet għall-aħħar perjodu ta' programmazzjoni peress li ġejna fl-aħħar sena u anki aġġustament għal envelop ta' budget budget eh, iktar eh, diffiċli għal-MFF il-ġdid. U bil-budget, eh, bil-blemenda 2 u blemenda 3 il-modernizzazzjoni tal-marġni ta' kontingenza u billi nużaw u koll il-tool in windfall mill-multi. Dana kien tajjeb ħafna għal biex nwaslu għas suċess u witta triq għal deċizjoni e, Eh, fuq il-budget tal-2015. Aħna smajna eh, il-ċifri, nishti nżid tliet punti fil-qosor, l-ewwel wieħed huwa li aħna qed nibbenefikaw ukoll minn xi ħut redeployment u transferable appropriations għal 2015 problema li ma mexejniex bizzejed din is-sena, però jitippermetti illi ikun hemm biżejjed flus biex inħalsu eh, il kontiet għal 4.4 eh, biljuni 500 miljuni. U mbagħad il-dawn eh, imorru għal titolu wieħed A 2.85 eh, għal u 715 il-biljun biex jinforzaw il-programm internazjonali biex nejnu illi Eh, eh, il-nejnu l-innis madwar id-dinja f'sitwazzjonijiet ħżinna. Fuq il-budget tal-2015, eh, permettu li najt dak li huwa ta' valur kbir wara il-ftejn ma'kom. L-ewwel net huwa fukat fuq investimenti fil-prioritajiet tagħna tal-politika edha tisħaq fuq dak li ridu namlu biex insaħħu l kompetitività tal-Europa u naturalment anki il-350 il-pjan tal investimenti l li prezentajna ta' 350 biljun. U t-tini punt għanna lejn il-budget tal-2014 għanna iżida eh, modesta, pero bizzejiet biex tejna naġġustaw għal żewġ punti ta' pressjoni li tkellimt fuqhom qabel. Għal l-impenji hemm iżida ta' 1.8 fil-mija, 2.6 biljuni, eh, għal ħlasijiet eh, għanna żieda ta' 1.6 fil-mija u dan jfisser 2.2 biljuni u dan jippermettilna ikonna disa' biljuni aktar għal titol wieħed u 81 biljuni għal eh, titolu erba fejn hemm pressjonijiet kbar fuq l-Ewropa u kif qalet il-presidenza anki aħna rnexxinna eh, inkopru eh, il-bżonnijiet tal-bdidja affettwati mill-projbizzjoni mal-Russja mingħajr ma missu il-riserva ta' kriżi ta' emerġenza. U għanna, u kollu dan u punt importanti li ġi rikonoxxut, għanna anki Zvilup tajjeb fuq il-rapport bejn il-impenji u l-ħlasijiet għall-sena 2014 u 2015. Bħala riżultat, issa dan il-rapport huwa 97% meta nqabluh mal-medja ta' 89 ta' sena ta' snin ta' qabel. Eh, eh, u sena ta' 2013 83. Dan jfisser illi jirnexxilna nifsolvu l-problema tal-problemi li għanna attualment bil bazet Budget. Aħna kontenti eh, eh, illi eh, talba tal-parlament ġiet aċċettata mill-Kunsell għax dana se jwassalna lejn is-sostenibilità. Onesta diġà informakom illi il-presidenza il ġdida tal-Latvja din il-kwistjoni qed toħodha bis-serjetà ħafna. Int l mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin u tal-Finanzi illi se jkun il-Ministru jirreapprezenta l-presidenza fis sitt xhur li ġejjin. Il-pjan ta' ħlasijiet għalina huwa illi intemmu l-esperienza li kena din is-sena fuq dak li għandu xaqsam mal-kontijiet mhux imħalsa. Id-diskussjonijiet tagħna fix-xhur li ġejjin se jitkellmu wkoll fuq istrumenti speċjali f'dawn in-negozjati aħna eh, bilna li din il-pus, din ħaswa ħalwa miftuħa. 350 eh, eh, eh, il-fuq mill-ceilings tal-2014, pero bil ftejm li dina miex aħarija din ispożizzjoni u rridu naslu għal-final call. Kif kollha nafu f'dan il-żmien qasir kellna anki nitkellmu fuq aġġustamenti tal-GNI kbar ħafna 9.5 biljuni f'aġġustamenti eh, illi kienet sorpriża għal ħafna minn stati membri, kellna anki proposta limitata għal emendi biex nirsolvu din il-kwistjoni u nishtenajt anki li tmen stati membri et joptaw għal biex ikunem pagamenti iktar e, eh, eh, tard eh, u nittama li għada l-Parlament jgħati pozizjoni pozitiva. Nishtinna jkonkludi bi tliet punti. L-ewwel wieħed għandna budget. Issa irridu namlu l-aħjar użu tal-budget u tal-flus li għandna fidejna. Dana għall-Kummissjoni hija priorità eh, kbira. Qed nifikaw fuq il-riżultati u l-kwalità tal-defqa. It-tieni punt. Aħna fil-negozjati waqt il-negozjati kellna grupp tal-livell li fuq il rizorsi propri u jiena wieħed mit-tlet komissarju li jiena ġunt ma' dan il-grupp xogħol eh, kreatiku ħafna eh, eh, sar. U fl-aħħar punt u mhux l-iktar l-inqas importanti issa aħna fil-Kummissjoni smajtu anki fil-programm il-ġdid ta' ħidma aħna determinati biex naslu għal linjament ta' prioritajiet u budget biex nuru li ċittadini illi l-Unjoni Ewropea eh, twasal għal riżultati fejn eh, l-iktar jinteressa lilhom. Grazie. U grazie komissarja Issa, il-po, il-kellim li we li mis huwa il-sur Olbrecht għal eh, Kumitat Reġi. Komissarju, illum qed diskutu fuq il-budget qabel il-votazzjoni u nesprimu oh, soddisfazzjon Eh, fuq il-fat li il-ħanna kompromess. Pero rridu nifmu illi eh, hemm situazzjoni relativa. Hija ħaġa ħjar li konna budget illi milli konna id-dodiċeżimi. Eh, situazzjoni ħafna ħjar meta nqablu ma x'kien jista' jiġri kieku, però aħna nifmu anki ħaġa oħra. Dawn in-negozjati kienu diffiċli ħafna anki l-Kummissarju għalet. Eh, però f'dawn il-negozjati ħarġu elementi illi juru ħafna. Eh, ħafna mill-kummenti kienu mhux biss fuq il-budget tal-2015 imma prinċipalment fuq l-eluq tal-budget tal-2014. Sal-aħħar minuta diskutejna propju biex nevitaw it traġedja l katastrofi għall-2014. dibattitu importanti ħafna uh, anki għal budget tal-2015. Is-sitwazzjoni hija differenti. Issa, għaliex fuq l-2015 kien hemm diskussjoni fid-dettall fl-2014-15 eh, eh, kellna momenti importanti ħafna l-politika tar-reġuni. Eh, il-komissarju qalet skont il-prinċipju n plus 2 għanna l-periodu tal-luq tal-kontijiet. Nalqu il-kontijiet kolla jaslu tal-bit għal-ħlas propju eh, fl-2014-2015 u aħna kollha nafu eh, b'din is-sitwazzjoni u għal daqstant trid ikon flus fidejna. Fi kliem ieħor, is-sodisfazzjon tan-negozjat tal-lum eh, hija soddisfazzjon relativa, parzjali, għax irridu nirriflettu jekk din iex sistema li tistax tkompli taħdem kif l-lum. Grazzi, Sur Olbricht. Issa għal gruppi għal żewġ minuti il-Sur eh, Fernandez. Grazzi, President, Signora Kommissarju. Kollegi, rappresentant tal-Konsill, għonet nifraħ li kullħat li ħasem. Għalix, jiena naħseb illi l-insistenza tal-Parlament e permettilna naslu għal ftejm tajjeb fuq il-emendi tal-budget tal-2014 u anki għal dak tal-2015. U marridux nittraskuraw anki l-punt fondamentali tal-pjan ta' ħlasijiet. Għalix din hija verament eh, sfida ejn nitkellmu ċar, dan huwa importanti anki għall istruzzjonijiet Ewropej u anki għall prioritajiet tagħna. U qed irridu nistabilizzaw id-dejn tal-Unjoni Ewropea u nevitaw li jkun hemm implożjoni tal-budget. Fl-2014 hemm kważi 4 miljuni ta' tul li jista' jgħinna fil-kwistjoni tal-ħlasijiet tal-fatturi mhux imħalsa. Eh, dawn huma riżultat ta' multi. Mingħajr dan il-ftehim l-istati membri eh, kienu kienu jitħlu fil-budget nazjonali tal-Kunsill. U dinja ħaġa inaċċettabbli propju għaliex ħafna minn dawn il- eh, il-kontijiet eh, illi mumiex imħalsin u ma anki ġa skaduti irnexin eh, anki innaqsu il-tnaqis eh, tal-kunsil u għalhekk kena nagħmlu bidliet il-solidarjetà esterna anki tal-Unjoni anki Zidnea mm, kif ukoll l-għajnuna umanitarja fl-2015 kif Eh, bilna mal-kursil għandu bżonn ikonna pjan ċar biex nkunu nistgħu inħalsu dawn il-kontijiet mhux eh, inmħalsa. L-Unjoni Ewropea għandha turi l-istess eh, rigorozità li titlob minant l-Istati membri u għandha anki twassal għal riżultati fuq l-impenji tagħha, speċjalment dawk li ġew adottati fl-MFF. Grazie. Għal minuti sur Gajer. Grazie, President. Segretarju tal-Istat, Della Vedova, Vice President, għall snd jena, nishti nitkellem sabiex nifraħ li l-presidenza tal-Kunsill kelkom perjodu ta' konċiljazzjoni ta' tlet ġemat. Il-Kunsill kellu bżonn ħafna minn dawn il-21 jum biex jiprova joħroġ pożizzjoni komuni li mal-ewwel darba, mill-ewwel darba ma stajniex noħorġu biha, ma stajniex nsibu ftehim interistituzzjonali. Il-presidenza Taljana zammet mal-kompitu tagħha għenet biex jitranġaw l-affarijiet tafu xiejdu dwar it-terapija, l-ewwel tibda din terapija biċ-ċaħda. Issa din iċ-ċaħda eh, għaddejna minna. Il-kontijiet mhux imħallsin nafu li jridu jitħallsu u ninsabu fi stadju fejn huma lesti li jedaħlu flus ġodda fil-budget għaliex il-kriżi tal-pagamenti ma nistawx niċħduha. Xi ħaġa tajba wasanna fl-istadju ta' duwa issa, irdu nsibu il-kura. U naturalment dan ħajsir f'kooperazzjoni mal-Presidenzja tal-Latvja għaliex hija l-Presidenza tal-Latvja li trid timplementa il-pjan tal-pagamenti trid tagħtih il-ħajja aħna mill-Parlament Ewropew irridu nassiguraw li inti Viċi President ħajkollok tirrapporta għandna b'mod regolari dwar x'inhu jiġri fir-rigward tal-pagamenti xtib ta' infi, qed ikun hemm kif qed jitwettaq dan l infi u nittamaw li tbażżir, it-bassir ikun preċiż, imma ma tantx aħna ottimisti dwar il-veloċità li bija nistaw nifdu il-pagamenti, iżda nittamaw illi mill-kliem naddu għal-fatti. Ma tantx ħajkonna daqshekk sabar mal-Kunsill daqskemm kellna fl-modi għal żewġ minuti u nofs is-sur Kolmer. Grazzi. Nishtiq nati meħba l-Komissarju, rappresentant tal-Konsil, u nishtiq nirringrazzja lil kull min kien involut fit tfassil ta' dawn id-dokumenti. Aħna fil-grupp tagħna ma tantx aħna kuntenti bir-riżultat. Aħna nistgħu nadottaw bosta miżuri carryovers budgetari tal-2014 nistaw nejnu f'sitwazzjonijiet ta' dizastri u għajnuniet tekniċi iva ma' dawn nistaw naqblu. Imbagħad hemm il-finanzjament tal-pagamenti pendenti xaħġa ħaġa essenzjali. Iżda il-kompromessi li ġew żviluppati mhumiex biżejjed għanna 4 biljon euro biss addizjonali. Id-djun huma daw ta' 23 biljon u id-dejn famla ta' pagamenti ta' kontijiet mhux imħallsin huma dejn u dan id-dejn irid jitħallas. Jekk naraw il-budget tal-2015 aħna irridu naraw x'kienet il-pożizzjoni ta' tluq ħajkonna 20 biljun ta' djun fil-bidu ta' sena u din din ħatkun fatt il-pożizzjoni ta' tluq tagħna għanna 121 biljun miflok 141 biljun. Bħala ammonti disponibli iżda fl-istess waqt għadna li nistaw nallokaw 145 biljun Issa dan kif jista' jiġri ma naħsibx li jista' jiġri. Sakemm l-Unjoni Ewropea ma tistax toħroġ eh, regoli ġodda għal bilanċ tal-kontijiet. Iżda jina kontra dan. Diġa għamilna impenji għal aktar minn 200 biljun euro u bekk għanna situazzjoni aktar serja. Dan il-proċess huwa komplikat eh, Rizervi addizzjonali flejjes ġodda fuq jew taħt il-limitu massimu xejn ma trasparenti l-affarijiet. Iso xi diskors ta' Orwell, George Orwell. Kien bassar li kien ħajasar żmien fejn il-politiċi kienu ħajitkellmu il-sien li ċittadin ta' kuljum mhux ħajifmu dan il-sien, din il-lingwa mhux ħajifhimha. Il-proposta oriġinali 142 biljun il-Kunsill għal 140, il-Parlament 146, issa għanna 141. Konna t-nistennew ħafna imma fil-fat ma ksibna xej għal żewġ minuti u nofs il-President tal-Komitat tal-Budgets, is-Sur Artwi. Grazzi, nishtiq nirringrazzja l-rapporter, signora Gardia Zabal, signora Holmajer, sur Depre, nishtiq nirringrazzja signora Giorgieva, il-presidenza taljana b'mod partikolari l-sur Salino. Lejliet il-vot dwar il-budget, dwar la bosta budget, għarpa nishtiq nesprimi dispjaċiru tama, dispjaċir tiegħi u dwar l-izvolġiment tal-proċedura budgetarja Ewropea. Għatlet ġemat, għajr, għas-segretarju tal-Istat Taljan ma stajnix niddiskutu mal-membri tal-Kunsill minnaħa tal-Gvern. 28 deputati Ewropej involuti u l-ebda ministru biex weġibhom. Kenna nistennew il-21 u l-aħħar jum tal-konċiljazzjoni biex insiru nafu xinu l-proposti inaċċettabbli bċorta ħażina tal-Kunsill. L-akkumulu tal-kuntijiet mhux imħallsin mill-Kummissjoni l ħak livell intolerabbli aktar minn 30 biljun. Dan poġġa f'diffikultà l bost operaturi minn l-autorità kif ukoll il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nirrapporta l-attitudni ta' paradoss tal-Unjoni Ewropea fl-2014 benefikat minn riżorsi ta' marġni ta' kontingenza 5 biljun rikavat mill-multi u mill-interessi dew minn fil-pagament. Għal-Parlament kien importanti li jitħallsu l-kontijiet l-aktar urġenti, prinċipju bażiku ta' amministrazzjoni tajba, rifjutat mill-Kunsill bħajt skantat bl-ġir ta' autizmu tal-gvernijiet nazzjonali li rrifjutaw li jerfaw responsabiltajiet tagħhom ġala darba kienu aċċettaw l-impenji ta' kreditu il-ministri ma attendewx il-negozjati, iżda minna li jom li kienu l-aqwa ministraturi meta maċċettaw xie jħalsu dak li kellhom iħalsu. Ta' min ifakkarhom li l-pagament muxejn ħlif il-konsegwenza automatika ta' deċiżjonijiet li tieħdu qabel. Kollox ma kollox dak li aħna qed nitolbu jista' biss fl-aqwa każ possibbli jistabilizza id-dejn Ewropew. Fejn konna qed nistennew 2014 4.7 biljun euro, ksibna 3.5 biljun. Għal 2015 stennejna 2.3 biljun, ksibna 1.3 biljun. Ġifiri 4.8 biljun minn flok 7 biljun. Eżis kollegi, jidher bitċar li dawn l-ammonti mhux qed jirranġaw il-problema tagħna iżda għanna l-impen minn żewġ naħat biex tiġi implementata proċedura għalija ta' fidwa ta' dejn minħabba kontijiet mhux imħallsin. Irridu l-ewwel qabel kollox inkunu nafu dan l-ammont fil-31 ta' Diċembru 2014 u li inqablu dwar naqblu dwar ammont raġonevoli u sostenibbli. Il-ħlas ta' dejn ħajqis id-differenza bejn it-tnejn u għandu jitħallas mill-aktar fis. L-appuntament previst fil-2016 għal revizjoni tal-MFF għandu iġenna nieħdu azzjoni mill-bidu tas-sena li ġejja. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Thank you. Our next speaker for one and a half minutes. Il-kellim li jmiss għal minuta u nofs huwa l-Onorevoli Jada. Jekk joġba. Grazzi President, nixtieq nirringrazzja l-kollegi u l-rapporters kif ukoll il-President għal xogħol kollu siwi li għamlu. Huwa ċar li l-budget tal-2015 juri li hemm distinzjoni kbira bejn l-Ewropa tal-Onja u l-Ewropa tal-Foqra. Huwa ċar li t-tnaqqis enormi dizastrus li hemm għadu hemm u hemm min qed ħabbat biex wiċċu biex ilaħħaq mal-aħħar tax-xahar. U għalhekk hemm bżonn nindirizzaw anki għajnuna lill-industrija tas-sajt għaxem t tnaqqis kbir u qed ibatu hemm propost 980 miljon tnaqqis minn intestatura numru 2. Għalhekk meta ħanejnu l-nies vulnerabbli fis-soċjetà tagħna, irridu ngħinu lil dawk li ma jistgħux jgħinu lilhom infushom. U hija tal-biża li l-għajnuna umanitarja tnaqset meta mqabbel mal-2014 għaliex kien hemm tnaqqis fl-intestatura numru 4 u għalhekk hija tal waħx li l-għajnuna tal-ġnus maquda għaddit għal 996 miljun euro tnaqqis meta mqabbel ma' sena ta' qabel. Hemm bżonn għajnuna l-emerġenza, hemm bżonn ta' zidiet u mhux naqqis biex inkun nistgħu nkampaw ma' sitwazzjoni ta' diżastru li hemm qed jiffaċċaw ħafna miljuni ta' rifuġati. Irrid nuri tħassib tiegħi għal pjan għażaża l-DAB meta jidħol fis-seħħ ħajkollu effett fuq il-budget tal-2015 L-irtirar ta' pagamenti minn intestatura wieħed A għal wieħed B ħajkollu effetti diretti għalina għal kollu għalhekk hemm bżonn indirizzaw l-affarijiet mod urġenti. Grazzi. L-Onorevoli Rumeva Rueda, niskuża ruħi miegħu għandek karta blu, taċċetta? Iva, 30 sekonda jekk joġbok. Sinjura Moj. Jien nixtieq nistaqsir il-kollega ġola darba staqsit għal żieda fl-għajnuniet għall-immigranti u s-sitwazzjoni tagħhom fiċ-ċentru ta' detenzjoni. Qatt ma rajt bajnejk xed jiġri fl-Italja bil-korruzzjoni kbira li hemm korruzzjoni biskandlu kbir fej fruma n-naħa tal-lemin u tan-naħa tax-xellu kil partiti kollha prattikament naqru mill-flejjes ta' minn ħalla 16 ftemu bejnietom minn wara kif ħajamlu il-flus għaskapitu u għaspejjes ta' dawn in-nies tistaqsu l-fondi fl-aħħar mill-aħħar fejn imorru jew le. Grazzi. seconds for yours. Grazzi, 30 sekonda għat weġiba. Il-Senjura Riada. Papa Salir of the Baham. Ma flejx l-affarijiet fid-dettal li bżonn li jkollna ċarezza. Jeħtieġ nkunu ċari. Hemm bżonn ikun hemm trasparenza minn fejn ġejjin il-flejjes u fejn sejrin il-flejjes. ċaru dan, memx dubju. Nittama li kellek interpretazzjoni disponibli biex kun tista' tismani. Tajt il-kellim. Please, you have got your intervention and Miss Nirieda has answered. Kellek it-tweġiba tiegħek issa għal tliet minuti imis l-Onorevoli Tarand. Thank you, Madam President. Grazzi, Signora President. Pal dejjem fil-grupp tagħna narrakonoxxu x-xogħol siwi li għamelu rapporters u l-President tal-Kumitat tal-Budget matul in-negozjata ta' dawn l-aħħar snin. konoxxu wkoll il-ftehim. Iżda mhux wieħed mill għar Laqgħa xejn meta mqabbel ma' livelli budgetari oħrajn li ġew konklużi fi snin imoddija. Iżda, nemmen li l-patt li ksibna ma jippermettix li nistabilizzaw il-situazzjoni imwera fir rigward il-pagamenti. Kif qal il-kollega, meta fakkar dan il-Parlament illi kellna tlet għanijiet strateġiċi, l-ewwel li jkun hemm stabilizzazzjoni ta' situazzjonijiet tal-pagamenti fejn aħna fallejna, fejn komplu jinġmaw il-pagamenti mhux imħalsa, imbagħad it-tieni ridna strument għatta posta imma fallejna ma kienx hemm deċiżjoni. U t-tielet kena bżon pjan biex innaqsu il-pagamenti pendenti u fallejna għaliex id-dikjarazzjoni bil-miktub tidher li mhix vinkolanti. Sinjura Zardja Rjubal qalet li mhix kuntenta biċ-ċifri ma xorta vota għal-budget. Ma naħsibx li għanna namlu hekk. Għalfej għanna napoġġaw din tip ta' patt fil-vot. U għalfej għanna nibżaw mill-li konna l-Professional 12. Il-kontra, għanna nħadnu din is-sistema għaliex dan il-metodu biss jista iġiel l-Konsil l-Gvernijiet ta' Stati Membri fil-Konsil biex jifmu fl-axar mill-axar illa tal-problema u forsi imorru lejn soluzzjoni tal-problema xi darba. Tant għandi punti li l-mussanot nsemmiħum kollha hawnhekk għax tafu min huwa mitħalla tal-budget li muma, imma President ippermetti li nkun daqsxejn emottiv fl-aħħar minuta li għandi biex nitkellem. Jekk aħna nisħdu l-budget għada u niflu l-affarijiet narbluhom bir-reqqa, jekk għom ikonna xar xarejn bil-Provisional 12 semman bat ikonna situazzjoni ġdida dwar kif jissawar il-budget Ewropew u rwal ta' vera ta' dan il-Parlament Ewropew skont it-Trattat ta' Lisbona li jrid ikun iktar u iktar evidenti jekk nivvotaw favur, kull ma nistaw namlu huwa eh, najdu eh, kanzonetta biex irraqdu l-ulidna xkull ma nkunat namlu huwa li l-affarijiet it-tajbin tlifnihom u l-affarijiet ħżiena ħallejnihom hemm. Grazzi. Grazzi Sur Tarand, il-minuta u nofs l-Onorevoli Zanni. Grazzi President. Naħseb il-ftejm li ntlaħaq lejn l-aħħar tal-ħin regolamentari kien l-unika possibilità li biex nevitaw li konna budget Ewropew bis-sulluzzu bil-Provisional 12. Dejjem zommejna sot mal-pożizzjoni tagħna matul in-negozjati. Il-problema li tissolva għandha staqsam mal-pagamenti u b'xorta ħażina dan il-ftehim ma jsolvix is-sitwazzjoni anzi komplika żbara fl-2014 ksibna l-minimu indispensabli ma fuq l-2015 skonti naħseb li zbali għajna fuq setup Għal darba oħra ċettajna n nissegrifikaw ħtiġijiet tal-pagamenti fisem l-impenji politiċi. Skonti dan mhux serju kollu kemm hu. Ċifri ta' sena d-dieħla jaraw impenji għal iktar 145 miljon euro ta' minn għabbetan qabel ma' 141. Jiġifieri ħajkomplu jinġamaw mal-20 biljun li fadal ikun hemm l-ekodwedazzjoni tagħhom fil-ġejjieni. Il-kondizjoniet ħajmorru għallar, saħansitra ma jistax nibqaw għalek sejrin ek, qed nitkellmu dwar il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea hawnhekk. Ħafna partiti hawnhekk iridu jizommuna imwarbina għax għajdu li aħna kontra l-Unjoni Ewropea. U twassilna biex nitbisnu li dawn il-partiti huma partiti fil-gvern bħal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u waslu biex in-negozjati jistaġnaw u jħallu l-Ewropa bla riżorsi. Il-Presidenza Taljana li tantija gburija li trid bidla u timbotta l-iktar investimenti kienet kompliċi u fitmun ta' dan kollu u dan kompli juri li ħafna drabi mill-kliem ma ngħaddux għal-fatti jew inkella l-fatti jkunu l-oppost tal-kliem. Grazie. And thank you. Uh... president grazzi. L-Onorevoli Montel, mux edha nara fis-sġud tagħha tas-soltu mhux qiegħda fil-kamra naħseb u għalhekk nadd il mikrofonu lis sur Rubih għal minuta u nofs. Grazzi. Grazzi President. Mikrofon għal kellim. Grazzi, Signora President. Naħseb illi l-budget jirrappreżenta l-ikbar sfida li għandna fis-sena d-dieħla. Nirridu huwa li l-Unjoni Ewropea ma t-dejjinx. Askapitu tal-istati membri. Ma nistax nippermettu li l-istati membri ifarfru d-dejn tagħhom fuq spallejn l-Unjoni Ewropea. Naħseb li l-pjan Juncker huwa opportunità ta' deb biex nitkellmu bis-serjetà dwar ir-riżorsi propri. Per eżempju, il-miżati ta' frekwenza fuq il-firxa radju tal-megahertz. Dan ħajġir kantat. Anki fil rigward CEF, il facilita Connecting Europe, forse nistaw nortu għamadin u forsi konna flejjes Minn din il-faċilità u natu għall-Europa 2020 u bekk nibnu il-modell PPP. Dan tassow jista' jkun attraenti biex jibni grid digitali. Jekk il-presidenza li jmiss ikolla l-kuraġġ li tniedi dan il-pakket tas suq intern digitali uniku, allura naħseb li mbagħad inkunu ksibna tas-sow ġmielna. Dan il-pakket li għanna għoddimna l-lum madana kollu inkluż il-Female Business Angels et jiswinna kontra flok taġid. Grazzi. Grazzi kellim li missija Manika. Ninforma l-Kamra li l-Konsil kellam jitilqu mid-dibattitu għal-periodu l-lejla għal impenn interistituzjonali li kellhom qabel u l lura u nixtieq narrafkom ta' dan. Issa ngħaddi l-mikrofonu lill-Onorevoli Manika għal minuta. Jekk jogħġbok. Ďakujem. Suħa sejm spanom. Grazzi ħafna. Naqbel mal-President tal-Kummissjoni Sur Juncker li hemm bżonn l-metodi ta' ħidma tagħna. Dan huwa messaġġ indirizzat ukoll lill-Kunsill minn tal-inqas fir-rigward in-negozjati baġitarji. Grazzi l-rapporters, l-teams tagħhom, eh, tmexxija professjonali li kellna fin-negozjati, issa għandna kompromess qudiemna. U l-budget tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed mill-iktar strumenti importanti biex nesprimu s-solidarjetà bejn l-Istati membri. Madanakollu jippreżenta ukoll frankar komuni ċar fejn il-pajjiżi kollhom koordinazzjoni aħjar fil-politika budgetarja tagħhom ħajkollhom iktar flejjes fil-kontabilità tagħhom. Dan irridu nespremuh kemm fiħdan il-Parlament Ewropew kif ukoll fiħdan il-Kunsill u mal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Jekk naħdmu b'effiċjenza biss nistgħu niffaċċaw l-isfidi l-kbar tal-seklu 21, tibdil fil-klima, sogri marbuta mal-sigurezza tal-enerġija, globalizzazzjoni, s-sigurtà tal-enerġija u nkella t-teddidiet għas-sigurtà tagħna. Grazzi, l-kellim li miss Sur Ashworth għal minuta u nofs. Thank you, President. Nilqa il-fatt illi dan il-budget huwa skont il-limiti maqbula tal-qafas finanzjarju multianwali l-MFF u nilqa wkoll il-fatt illi hemm iktar punti misħuqa fuq il-tkabbir u l-impjegi. L-intenzjoni tagħkom hija ta' min jammira biex iżommu mal-istenijiet ta' ċittadini u nifirħilkom ta' dan. Iżda bħaj dizappuntat li ma tantx hemm intenzjoni li tindirizzaw il-problema tal-pagamenti Ehm, pendenti u tar li ġew qed jinġemmaw kull ma jmur. Ħasra, għax huwa ċar li f'dan l-aħħar konna tnufqu aktar milli naqalaw. Jiġifieri n-nefqa kienet iktar mill-introjtu. U għalhekk it-tweġiba mhix li nitolbu iktar introjtu, imma l-ewwel istintana għandu jkun illi nużaw ir-riżorsi li għandna b'mod aktar effiċjenti b'rizorsi li mhumiex infiniti għandna nagħmlu prioritizzazzjoni skont il-valur għal flusna. Iżda biex il-Parlament Ewropew jagħmel dan it-tip ta' ġudizzju għandna bżonn rwol akbar, rwol ta' skrutinju tal- Kunsenna tal-budget, tal-prestazzjoni, tal-rendimenti u rwol li nevalutaw il-valur għal-flusna. Grazzi. Il-President, għal-menu taw nofs, nadd il-mikrofonu issa l-Onorevoli Torvalds. Jek joġbok. Micro. Mikrofonu għal-kallim. Tejna. Grazzi. Grazzi, President. Kont ħana meċa ġa mux taqsek ta' soltu l-lum. ħaġa li miex tipikament finlandiza. Vilen dank, muxas gracias, ġunko Janos. Grazzi bil-lingwi kolla tal-Unjoni Ewropea. Haluaisin myöskin kiittää meidän avustajia. Barra minnek, barra dan il-klim taħajr l-rapporters, nishtiq nir-ringrazzja l-assistenti taħna li verament ħadmu b'mod bizel u ħawtil. Ifraħu koll l-presidenza taljana tal-li verament immiraw li riżultat tajjeb u nrotħajru koll l-kunsil għalix verament wera tenaċa fil-ġlida kontra il-parlament il-Kunsill huwa savjet bir-Russu u din hija xi ħaġa li turi li l-fatt li dak li jkun webbes rasu ma mbagħad iġi bażawx fl-aħħar tfisser rebħa li għandek iktar valur Grazzi. Grazzi għal minuta ta' nofs l-onorevoli Eċenike. Grazzi ħafna jnux xinkun naf għal min qed taħdmu intom mhux jien qed insaqsija tisaqsuha anka ċati ċittadini li votawna U l-verità, jena ma stax intuħom tort, f'din il-kamra ġi il-leġittimajta, il-leġittimajna kumitat liberali dwar u il-president eh, et ipoġġi biza fuq il-poplu Grek pala parti mill-mandat, sa għada ħankunu edin nivotaw fuq il-budget tal-Unjoni għall-2015 wieħed mill-ftit strumenti ta' distribuzzjoni u ġustizzja soċjali li għat għandna fil-livell e, Ewropew. Linja pantomima ta' negozjati li qed jiġi preżentata hekk illum, jiġifieri għandna e, budget anemiku li qed ikisser l-ekonomija Ewropea qed wessa il-distak li hemm bejn tramontana u n-nofsinhar u qed jerġa' jisu joqrob il-faxxiżmu. Għalhekk għada irridu nkunu e, l-ubija u nirrifjutaw dan il-budget antisoċjal anti-Ewropew. Għada rridu nkunu ċari li għatem eh, Ewropa fejn il-Greċja, l-Ġermanja u Spanja kif ukoll eh, msieħba eh, kummerċjali huwa poplu ta' aħwa għax inkella jibqgħu mixin f'din it-triq irresponsabbli li qed jagħmel skreditu lill-istituzzjonijiet qed wassal li l-poplu tagħhom fil-faqar li Juncker, rappresentant tal-vampiri ekonomiċi, hija xaġa konna diġà nafu għamma għada ħanu ruwadi li ħana lest nġildu għad. Grazzi. We have a request for a blue card from Mr. Viotti. Talba l-karta blu, Mr. Viotti, taċċetta? Yes, so uh, the floor... Ivana, dilek il-mikrofonu, jek jożbok. 30 seconds, please. Jek jożbok, għandek 30 sekonda. Grazie President, membru onorevoli, eċenik. Ftit mela farit li għattu ma interessanti. Numru ta' emendi li ressaqtu f'dawn l-aħħar sigħat interessanti ħafna. Inti għat li n-negozjati li kellna kienu farsa. Ma ħasra li ma rajnikx prezenti matul tullu negozjati għaliex kanna nisemaw l-opinjoni tiegħek qabel u forsi flimkien insawru budget li jkun inqas li jagħti l-għal dak li jkun kif kont tgħid inti. Inti skontok x'kanna nibdlu, x'pożizzjoni kanna nieħdu, forsi nistieden lilek jekk għandkomx f'pjassibkom sena diħla dieħla teħdu sem qabel ma dak li għamiltu din is-sena. Tweġiba ta' 30 sekonda. Tado en la Comisión da Budget. Jina kont fil-Kumitat tal-Budget bħal eh, deputati oħra jina prezentajt emendi naħseb il-ħidma kien taj, kienet tajba dwar dan. Fil-fatt, inti ma saqsejtni xej, ma kienx hemm mistoqsija fl-intervent tiegħek m'għandi xejn inżid, ma m'għandix iwieġeb. Thank you. Uh, for one minute, the floor is now open to Mr. Skerlitz. is Skerlitz, issa. Għaddilek il-mikrofonu. Grazie, Signora President. Membri onorevoli, kollegi, il-dizastri naturali ħafna drabi kollom effetti terribli fl-Unjoni Ewropea, bidlu l-ħajjiet ta' eluf ta' ċittadini u jikkawżaw ħafna ħsarat ekonomiċi. Miljuni ta' euro jiġu allokati għall-għajnuna ta' zoni blarar. Kroazja u wieħed bispost fejn il larar fi Slavonja ħalqu ħsarat ta' 197 miljun euro Dan għandu jkun fil qoċata tal-politiki Ewropej u l-Unjoni Ewropea għandha tuża l-fondi mod iktar raġonevoli. Dawn il-fondi jkunu allokati aħjar jekk jiġu allokati għal prevenzjoni ta' dawn id-diżastri. Il-politika ta' koeżjoni hija l-aqwa mod biex tikkoraġixxi il-pajjiżi, stati membri u dawk fil-frontiera li jirrispettaw dan l-affarijiet. Il-politika ta' koeżjoni għal prevenzjoni tista' twassal għal postijiet ta' xogħol sostenibbli ikunu jistaw joħolqu għajnuna ta' ekonomija lil pajjiżi żgħar u għalhekk il-Kummissjoni għandha rwol kruċjali hawnhekk u nsejjaħ lill partit kollha interessati biex joqgħdu attenti għall-anijiet tal-miri tagħna. Grazzi, sur Arnott. Qegħdin hawn minn ġdid biex niddiskutu l-kwistjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea l-2015. Nixtieq nispjegalkom dan kif jitqies u jitħares fil-Renju Unit Hemm il-perċenzjoni li minħalla ħalla 16 tħalla waħdu li jikontribuxxu iktar u ma tantx irroddu l-om lura. Għal-reġuni tal-kalkoli tal-GNI u tal-kontribut tal-Renju Unit ta' 1.7 biljum jimxi fl-istess direzzjoni. Skont ir-regoli imma il-kalkoli tal-Italja u l-Greċja tħallas iktar u l-Ġermanja tħallas inqas tolqot pjuttost il-votanti. F'Mejju iktar minn 50% tal-voti fl renju Unit marru għal partiti li jridu inqas Ewropa. Forsi tistaw temnu li jekk tkun viżjoni ta' minoranza tal-Unjoni Ewropea. Skontkom imma hija maġġoranza fir-Renju Unit tista' tavaluta l-sensazzjonijiet li hemm. Żewġ Polots l-ġemati li għaddew uraw li 58% ta' dawk li espremaw opinjoni rridu r-Renju Unit joħorġu barra mill-Unjoni Ewropea kollha kemm Dan il-budget għalhekk huwa kompromess xiera, imma kompromess bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament. Nifhem li dan huwa kompromess illi ħafna jekk mhux il-parti kbira tal-membri ta' dan il-Parlament mhumiex kontenti bih. Anki jekk fl-aħħar mill-aħħar mbagħad jistgħu jivvotaw favorih meta niġu no, imma hawnhekk hawn differenza enormi bejn dak li qed jiġri hawnhekk u dak li qed jiġri fir-Renju Unit. Mhix naħseb kompromess li l-poplu tar-Renju Unit ħajaċċetta beħġaru. Id-distak bejn l-Ewropa u r-Renju Unit mhix il baħar biss immem differenza fondamentali fit twemmin dwar xi għandha tkun l-Ewropa u dwar xi għandha tkun l-Ewropa. Next speaker for one il-kelim li jmiss sur sinna dinos għal minuta. Signora President, ġewwa pajjiżi tal-Greċja. Aħna rajna n-nies li tilfu darhom m'għandhomx taqa' fuq rashom issa u aħna konna għadin nfittxu għal solidarjetà Ewropea Issa naħseb li il-fazi il-wiċ veru tal-Unjoni Ewropea għadna rridu naraw. Kollox huwa bażat fuq eh, eh, difiża tal-interessi tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiż individwali qegħdin ehm, jieħdu biss il-fdalijiet mill-mejda tal-Unjoni Ewropea. Aħna fil-Greċja għandna livelli għolin ħafna ta' qatt, n-nies qegħdin jaqgħu fil-faqar U fatt li tifhem għalfejn m'hemmx wis appoġġ għall-Unjoni Ewropea. Aħna qegħdin naraw xi tip ta' uh, razzizmu politiku ekonomiku li issa qed jidher għal darboħra fi dibattitu tal-budget irridu iktar rispett u iktar solidarjetà grazzi ħafna għal minuta u nofs is-sur Muraxan. Yeah, so thank you. Thank you. Grazzi. Kollegi Kummissjoni. L-Unjoni Ewropea għandha budget tal-2015 dan bla dubju huwa jaħbar tajba l-Ewropa il-koll nistgħu naqblu li mingħajr il-Parlament Eh, il-krizi eh, kienet tiġisseħ krizi u kienu jiġu blokkat il-programmi tal-Unjoni Ewropea kienu kunem problem fl smis ħafna ċittadini u l-studenti Erasmus u issa permessa tal-Parlament irnexxinna inneħu tmit naqis tal- tal-Kunsill u irranġajna l-backlogs. Aħna rnixxilna nistabilixxu l-problema tal-pagamenti imma għadna ma solvejniex għal kollox però għadna qegħdin nistennew 25 biljun euro f'pagamenti eh, f'kontijiet mhux imħallsin. Sal-aħħar tas-sena dan huwa mod kbir rridu pjan biex innaqsu għal daqsan nitlob li jkun hemm deċiżjoni biex isir pjan biex jitnaqqas dan il-backlog. Dan ir-rigward jiena nixtieq nilqa' il viċi President eh, irridu ta' il-ġerġeva biex tikkopera maħna ħafna. Eh, però xorta ma' kwistjonijiet pendenti u waħda mill-kwistjonijiet ewlenin hija l-istrumenti speċjali minħabba li rapporter fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Soċjali ta' Solidarjetà Ewropew għal Advance Payments tal-2015 nista' nikkonferma li Il-Kunsell għadu jemmen li l-appropriazzjonijiet tal-pagamenti għal dan l-istrument għandu jkunu għandhom jkunu fi dan il-marġini tal-budget. Dan huwa mod ieħor ta' kif il-Kunsell qed jipprova jinqas l-MFF. Aħna l-Parlament għamilni ċara li l-impenn u l-pagament il-payment appropriations għal l-istrumenti huma l-iktar il fuq mill-marġini. L-Unjoni Ewropea mhijiex permessa li kollha eh, deficit u l kunsilli irid jirrispetta trattati bi assikura li l-Unjoni Ewropea tħallas il-kontijiet tagħha. Grazzi, issa ngħaddu l-kelma lis sur Von. Għal minuta. Grazzi, aħna nitkellmu ħafna dwar ċifri f'diskussjoni tal-budget imma kultant ninsew eh, għal xiex jintużaw il-flus jiena qed nfisser hawnhekk dawk li benefikaw mill-investiment tal-Unjoni Ewropea bħal nafu eżempju ta' dan eh, per eżempju ċertu fondi differenti, però nixtieq ngħid xi ħaġa dwar l-investimenti fil-universitajiet tagħna Wales aħna kellna investiment ta' 750 miljun eh, li rastellina fi Swansea University, 45 miljun euro għall-università oħra u 20 miljun eh, għall-aħħar università. Daw kienu proġetti li ser saru minħabba l-investiment tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri mhux l renju Unit kollu huwa kontra l-Unjoni Ewropea hemm min qed jara l-benefiċċju u aħna nistgħu nirrikonoxxu l-importanza ta' investiment, innovazzjoni, riċerka u żvilupp mod partikolari fl-istituzzjonijiet akademiċi tagħna. Dawn huma affarijiet importanti ħafna għall futur tal-ekonomija tagħna u biex nagħmlu dan għandna bżonn ta' budget tal-Unjoni Ewropea li huwa tajjeb li jiffoka fuq l-affarijiet it-tajbin li jipproduċu eh, xogħlijiet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 tista' tmur xifti timxi ftit iktar bil-mod tgħid il-President. Il-Kunsill fl-aħħar qabel li fit-tielet ehm, budget ta' amenda il-multi ehm, jistgħu jitħallsu biex jħallsu eh, invoices pendenti dan huwa xi ftit iktar minn 3 biljuni irrid ikonna 141 biljun euro pagamenti kif suġġeriet il-Kummissjoni fl-abbozz tal-budget u biex nala dan ifisser li ikonna 4 biljun euro iktar għal pagamenti imma sfortunatament il-volum ta' invoices mhux imħalsa huwa viċin ta' 30 biljun euro. U għalda dan sant għandna ma solvejniex il-problema li hija li niksbu xi ftit ta' ħin u xi ftit ta' likwidità. Ġifieri bċertu tħassib jiena hawnhekk qed nisma' dawn is-suġġerimenti mill-Kummissjoni biex nużaw ir-riserva tagħna għal 480 eh, biljun euro. Din ir-riserva tittinżam tintuża għal raġunijiet oħrajn apparti mill-agrikoltura. U fl-2015 irrid ikollna embargo fuq prodotti agrikoli mir-Russja. Din ir-riserva għandha tkun intużata biex nappoġġaw il-bdiewa tagħna. Nadu l-kelma lissa l-sur Omar G. Nishtiq nirringrazzja l-rapporters għal xogħol tagħhom. Nishtiq insemmi l-impenn ta' sur Artus. Nishtiq insemmi wkoll il-kunsens li ħareġ fiħdan il-kumitat tagħna biex nassikuraw il-progress l kunsill u kwalunkwe progress li eh, ġi pjuttost fl-axħar u ma nix risposta definittiva fuq il-problema kollha ta' pagamenti pendenti fl-2015 għatanna 26 biljun euro f'pagamenti f'kontijiet mhux imħalsa. Issa rridu nibdew diskussjonijiet mal-Kunsill Ewropew biex noħorġu b'soluzzjoni matul is-snin li ġejjin. Aħna nafu li il- disbursements ewlenin ser jisiru fl-2018. Edin naraw kwistjonijiet ta' fondi ta' koezjoni. Jekk aħna ma noħarġux soluzzjoni issa, allura ser inkunu qegħdin niffaċċjaw problema li ma nistgħux nimmaniġġjawha. Nixtieq inħeġġeġ il-Kunsill kelim ġie interrott għal minuta naddu l-kelma l Valli. Grazzi, President. Il-bil fuq il-budget Ewropew ah, hija telfa l kulħadd u din tkun ċara telfa l-Parlament li ma jnexxilux jikseb dak li xta' dak li talab sagrifika ħafna mill-prioritajiet li talab din hija wkoll telfa għal ehm, u għall-Istati Membri allura li ma fhemux id-dejn tal-Unjoni Ewropea huwa d-dejn tagħhom stess u dawn iridu jitħallsu iktar minn 20 biljun euro joħolqu sofferenza lill-pajjiżi tagħhom liċ-ċittadini l-amministrazzjonijiet. L-amministrazzjoni ftit konfuża qed tipproponi ċifri li eh, l-ewwel jidru intispisabli mbagħad tirratifikhom u Naħna ninsabu f'sitwazzjoni perikoluża ħafna fejn il-Kummissjoni qed titlob li lill istati membri u huma jitolbu eh, li nam mill-Kummissjoni il-Parlament jibqa' fin-nofs. Aħna l-qassan qed nitolbu eh, li min jemmen f'din l-Ewropa li kien l-istruttura tagħha li naħseb li eh, ċittadini xebgħu minn din is-sitwazzjoni. Grazzi għal minuta u nofs is-Sur Kirtosh. Ευχαριστώ. nomiġot Grazie ħafna, Signora President. Nasab li il kompromess um, li il-ħakna u għacċettabli. Ser jħallas il-kontijiet, jizit il kredibilitat u l unjoni Ewropea u ser joħloq stampa ta' normalità. il situazzjoni ta' kriżi jista' tħolqot uh, kwistjonijiet u problemi politiċi. Uh, però il-budget uh, mhuwiex għal iktar Ewropa jew għal finalizzar tal-Unjoni Ewropea, għaliex aħna għadna f'wieħed fil-mija tal-GMP u l-GNI u għadna ma solvejniex il-problema tal-own resources lanqas U dan mhuwiex il-motta kif nimxu l-qoddim, mhuwiex il-motta kif nipprogressaw. U eh, l xettiċi għamlu preżentaw każ iridu innaqsu tnaqqis f'ċertu fondi biex jivendikaw ruhom u jgħidu li l-Unjoni Ewropea mhix taħdem. Dan huwa investiment fil-futur tal-Ewropa fl-interess kollu tan-nies kollha tal-Ewropa. tal europa fl interess kollu tan nies kollha tal europa tal ewropa Grazzi għal minuta naddi l-kelma l-Sur Negresku. Nishtiq nirringrazzja l rapporters għax xogħol kollu li għamlu, l-Unjoni Ewropea ser ikolla budgets għall-2015 u din hija xi ħaġa tajba, iżda din ma tfissirx li l-problemi kollha ġew solvuti. Aħna irnexxilna nilħu ftehim. Imma dan huwa parzjali dan il-ftejim, il-pagamenti mhux imħalsa, il-kontijiet mhux imħalsa għadhom pendenti, għadha ma ġietx solvuta, irridu nassiguraw li jkun hemm iktar finanzjament għax xogħlijiet u it-kabbir proġetti għall innovazzjoni u riċerka il-kwistjoni kollha tal-own resources E, bħala membru ġdid tal-Parlament ikolli ngħid li jiena diżappuntata ħafna u naħseb li ser nitalmu għas-snin li ġejjin. Aħna fil-Parlament minkejja l-pożizzjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni ser nibqgħu naħdmu fisem il-ċittadini Ewropej fl-interess tal-Ewropa kollha kemm hi u rridu nassikuraw iktar trasparenza fil-negozjati tal-budget. Lejla tajba, Signora President, Komissarju, bejn it-19 tal-ulju 2 ta' għawissu kien hemm ħafna arar li erdu l-iktar pajjiż fqir tal-Unjoni Ewropea. 15 il-persuna mietu, ħafna djar ġew um, meqruda u eluf ta' Bulgari spiċċaw bla dar il-telf kien ta' madwar 30 miljun euro skont il-gvern Bulgaru. Jien tlabt li l-president tal-Kummissjoni ta' qabel is-Sur Barroso li kien hemm bżonn ta' 20 miljun euro ma dan ma ingħatax. Il-Bulgarija hija huwa l-iktar pajjiż fqir tal-Unjoni Ewropea u nispera li tisimgħu leħnu għaliex eluf ta' ċittadini eh, se isiru vittmi u qed jitolbu l-appoġġ tagħkom. Għandna bżonn ta' flus, għandna bżonn ta' għajnuna mill-Kummissjoni Ewropea għaliex inkella dan il-budget ser joħloq il-mewt ta' ċertu ta' tan-nies ħafna mwiet. Issa naddu għal-kelma li Sinjura Michels. Kollegi, Sinjura President, aħna f'Ottubru għedna li ridna 146 ah, miljon f'payment appropriations dak li xtaqna dak li kena bżon irċivejna biss u 141 miljon. Dan ifisser tnaqis fil-politika ta' koezjoni, fondi strutturali, edukazzjoni u kultura pal per eżempju Erasmus Plus u uh, Creative Europe. Aħna naħsbu li dinja xaġa irresponsabli għal darboħra il-Kunsil et jgħidilna jew aċċettaw dan jew xejn jew naċċettaw budget li mhuwiex tajjeb jew inkella nirriskjaw li jkollna budget ta' emerġenza. Din hija xi ħaġa li aħna naħsbu li mhijiex xi ħaġa serja mhux mod tajjeb li taġixxi u aħna ma rridux nivvotaw u nitħu bil-pubbliku. Is-sur maħ. Grazzi, President. Aħna għanna budget ta' madwar 141 biljun euro. Uħut jgħidu li dan mhux biżejjed u li memx bizzejet fil rigward ta' redistribuzzjoni, imma naħseb li dan huwa wisq. jekk hemm numru zar ta' nies qed jiddeċiedu fuq dawn il-141 miljun irridu nkunu nafu kif qed jintafqu l-flus, ċertu flus qegħdin jintefqu mod ħażin qegħdin jinħlew hemm min iħallas iktar milli jirċievi oħrajn bil-kontra u l-budget innifsu ikompli jżid id-dejn. U jiena naħseb li kieku l-affarijiet kienu differenti, kulħadd kien jibbenefika, ikun hemm inqas dejn. U naħseb li l-kontribuzzjonijiet għal budget għandhom jiġu aboliti. Minuta nofs is-Sur Marinescu però mhux qed narah fil-kamra u għal daqstant nagħdi l-kelma lis sur dinavu. Grazzi President, kollegi. Fl-aħħar ta' proċedura tal-budget kaotika fejn il-Parlament inqabad bejn ir-rifjut ta' xi stati membri biex jonoraw ir-responsabilitajiet tal-budget u kummissjoni li rridet tagħmel downgrade tal-kompromess, tal-kompromess fl-aħħar ta' din il-proċedura nixtieq nagħti Eh, l-alarm u nejt li l-Unjoni Ewropea biex toqgħod attenta kontra il-kontijiet mhux imħallsin meta niġu għal fondi strutturali li se jirrispettaw il-pajjiżi u t-territorji tagħna. Jekk mhux se nagħmlu xi ħaġa dwar l-appropriazzjonijiet ta' pagamenti ser narraw problemi fil-futur l-Unjoni Ewropea edha medda il-ftehim fuq il-budget tal-2015 u il-budget um, eh, l-emenda tal-budget kienu meħtieġa fl-ħar mill-ħar ridna nilħu ftehim u rnexxina nagħmlu dan u hawnhekk nirringrazzja u nifraħ li rapporters li għamlu dan possibbli nixtieq nisprimi ċertu xewqa wkoll nixtieq li jkun hemm bidla fil-protur eh, li l dawk ta' qabilna f'din f'dan il-emiċiklu iġildu għal l-MFF għal 2016 biex bekk aħna nkunu nistaw nirranġaw l-ambizjonijiet tal-budget tal-Unjoni Ewropea u l-istennijiet ta' ċittadini Ewropej. Din tkun opportunità li jiena nemmen eh, hija tajba biex niġġieldu għal tassazzjoni ġenwina Ewropea il-sistema li tgħid li irrit il-flus tiegħi lura mhux ser tissigura solidarjetà fl-Ewropa. Irridu hawn risorsi speċifiċi fl-Unjoni Europea biex niprevjenu li l-istess kriżi terġa' tiġri, mod partikolari minn għal pagamenti. Grazzi l-Sur Delano al minuta Sur Juk. Grazzi President. Signori, il-xol um, fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea ha fit-tul u um, dan huwa riżultat ta' kompromess irnexxielna imma mhux eżattament ma rnexxilniex nilħu neħu il-gap fil-budget mingħajr ma nżidu l-kontributi nazzjonali Minnaħa dan il-budget għandu ċertu vantaġġi bħal per eżempju eh, zida fl-infiq ta' riċerka u l-iżvilupp, eh, l-edukazzjoni u ehm, iktar tkabbir ekonomiku u impjiegi mod partikolari b'kożjoni aħjar bejn ir reġuni Imma min-naħa l-oħra niddubita fuq il-kontijiet mm, mhux imħalsa fejn hemm ehm, wedijiet li l-problemi ser jiġu solvuti. Kif sar isir però dan f'dan il-budget preżenti 4.8 biljun ser jenataw għal pagament, pagamenti mhux imħalsa Però naħseb li din il-kwistjoni ta' dawn il-kontijiet mhux imħalsa ser tibqa' magħna. Grazzi ħafna Sur Roxxuk, issa ngħaddu s-Sinjura Moj. Te kollegi, Sono lieta di vedere che si parla di Sardegna. Grazie ħafna. Meta nitkellmu fuq is-Sardenja u s-solidarjetà anka fil-pakkett il ġid tal-budget tal-2014 u 2015 hemm bżonn li konna solidarjetà biex ngħinu lil dawk li għaddew mill-arar f'Novembru tal-2013 fis-Sardenja li wassal għal ħsara diretta li tiswa 650 miljun euro u il-fondi ħajkollhom jintużaw eh, biex jirġaw jibnu il-postijiet li ġew mill-quta u ċittadini li verament batew biex qed jirġaw jibnu ħajjithom għanna nixuqu nitolbu sabiex dawn il-flus jintużaw mod esklusiv hemmhekk fejn intefqu għax ħafna drabi l-amministrazzjonijiet reġjonali kellhom jiffaċċaw korruzzjoni, illegalità, partikolarment fl-użu tal-fondi Ewropej. Għalhekk huwa importanti li nagħmlu monitoraċ u nassiguraw li kull euro li jintefa' isir jintefa propju biex nerġgħu nibnu l-art tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, signora Moj. Issa mnu taw nofs is ċiku. Grazzi ħafna, Sur President. Jina naħseb li huwa importanti, bħalma qalet il-kollega, li infakru li f'dan il-budget multianwali hemm inklużi wkoll il-fondi ta' solidarjetà. Fondi li għal dik li hija l-art tagħna, s-Sardenja, jagħmlu referenza għal eh, moment gravi ħafna fejn mietu 16 il-persuna fejn kien hemm katastrofi naturali Jiena naħseb li għada irrid ikun hemm votazzjoni eh, maquda li mandiċ taqsam biss ma Sardenja manka eh, il-Greċa, Slovenja, l-Kroazja, ġifiri firxa ta' pajizi li għaddew mid-dram ta' situazzjonijiet li għalb eh, li ħarbtu territorji u dram fiħdan sistemi foqra li jinsabu fi krizi, jina konvint li rridu infakru u namlu sejħa l-Italja, l-Gvern Taljan propju skont it-talbiet li l-Kummissjoni diġa prezentat u li għandu xjaqsam ma dawn il-fondi kif ħajjit asmu. Mbżon li naġlu, issa mbżon konkretezza, mhuwiex possibbli li dawn il-popolazzjonijiet inġalluhom jistennew għaliex għaddew minn u għadhom għaddejjin minnu għaliex f'dan il periodu mod partikolari għanna e, numru ta' taxxi li ċertamenti ma ċertament ma ġewx posposti għal dawn is-setturi li ntlaqtu minn din dall-avveniment. Għalhekk hemm bżonn ta' budget b'saħħtu u, e, u maqut. Grazzi. Grazzi ħafna kollega Ċiku. Issa Sulvjotti. Grazzi ħafna, Sur President. Fit-tmim ta' din il-fazi li kienet verament komplikata ħafna u twila ħafna, l-ewwel kelma trid tmur biex nirringrazzjaw lill-President Artwi għal ħidma tiegħu kif ukoll ir-rapporters u ir-rapporter fuq il-budget. Din il-fażi kienet verament komplikata ħafna. Dispeċini li qed ngħidha anka bħala Taljana li din kienet il-presidenza tagħna Imma fl-aħħar mill-aħħar il-ħakna riżultat importanti, rizultat tajjeb, imma ċaqlaqna tard wisq. U din hija xi ħaġa li rridu ngħidu anke hawnhekk. Anke jekk fl-aħħar mill-aħħar nixxinna u r-riżultat li xtaqna. Hemm bżonn li ngħidu jekk li fit-tmiem ta' din il-fażi li iswem nuqqas ta' rispett lejn dan il-Parlament li fil-fatt hija l-unika istituzzjoni li hija eh, eletta miċ-ċittadini Ewropej u hemm bżonn li naħdmu aktar fuq dan, ċertu mġiba, ċertu eh, tardjar, dawn huma affarijiet li jirriskjaw li iwasluna fid-direzzjoni tal-anti-europeizmu, din l-eurofobija li tissejjaħ. U s-situazzjoni nisabu fija l-lum, anka s-sujġet kollu ta' dawk il-ħlasijiet li ma sarux, il-budget ta' sena diħla li jeti kompli jitnaqqax. Kull darba li morru l-ura f'pajizna, u morru nitkelmu ma' zazah li għandhom proġetti interessanti u nkella nkellmu s-sindki tagħna, nkellmu l-universitajiet, nitkellmu mal intrapriżi tagħna aħna rridu ikonna garanziji għal dak li qed ngħidu mhux inwedu fil-vojt imma hemm bżonn li nagħtu garanziji li d-dejn ħajtħallas u li l-impenji eh, jiġu imwetqa. Għalhekk hemm ċertu tħassib mhux biss fuq dak li sar sissa imma wkoll għal budget tas sena dieħla. Aħna nafu li eh, għandna priorità biex nifaċċaw ir-rettifikant għalhekk hemm bżonn li jkollna impensħi u rridu naġlu sabiex E, nassiguraw ruħna li nilħu l-impenji tagħna ma' ċittadini. Grazzi. Grazzi ħafna l-kollega Vjotti. Issa sur Eiler għal minuta u nofs. Sur President, jena nishtiq nirringrazzja minn qalbi d żewġ rapporteurs tagħna huma kienu eroiċi Eh, dwar ir-riċerka, l-innovazzjoni tkabbir fl-Ewropa dawn kollha ħajgawdu mill-ħidma tagħhom. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għat-tieni proposta budġetarja tagħha. Kien hemm tnaqqis fi ħlasijiet f'ħafna oqsma inkluż ir-riċerka u l-innovazzjoni. Aħna qegħdin nitkellmu dwar figuri ta' żewġ ċifri u hemm nies li qegħdin jistaqsu jekk jistgħu jiffirmaw ċertu kuntratt għax ma jafux jekk hux ħajkun hemm l-finanzjar u din il-problema ma solvejniex li nżommu f'moħna il-programm Orizzont 2020 imma mhux biss dak il-budget. U jekk ikun hemm ċertu tnaqqis għall programmi ġodda, sempliciment huwa faċli li wieħed jieħu minn eh, programmi il-ġodda minn flok li jfaċċa l konsil ma jekk nagħmlu hekk ankru qegħdin niffaċċaw il-problemi l qoddim ħajjit neħew 2.7 biljun mill-programm Orizzont 2020 għal programm ta' Juncker. Imma dinja faċli zejjed li għamlu hekk. Mhux ħajna xina niksbu it-kabir fl-Ewropa nabżon il-sim tal-pis ma nix dejjem nieħdu l-iżjed triq faċli. l-ispiża ħatkun qed timmina l-innovazzjoni u tkabbir fl-Ewropa. Grazzi ħafna Sur Eller issa is-Sur Tang għal minuta. Grazzi Sur President. Nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja lil kollegi fil-Parlament għal eh, ħidma konġunta li jagħmlu. Din id-darba kienet eh, kwistjoni verament imtawla u hija ħasra meta n-nies jgħidu ħaġa mbagħad jagħmlu ħaġa oħra. U din hija xi ħaġa li wkoll ġrat. Huwa ċar li hemm bżonn nerġgħu naraw is-sistema kollha kemmi tal-budget. Hemm bżonn li ma nippermettux lill kunsill u l-Istati membri milli jagħmlu jgħidu ħaġa u jagħmlu ħaġa oħra ma nistawx nibdew inkaxkru saqajna għal dawk li huma il-pagamenti? Għax din tkun verament ħasra. U l-istati membri verament għandhom bżon e, eh, eh, jiserjaw. Grazzi ħafna, Sur Tang, issa l-Onorevoli Zdachowski. Grazzi ħafna, Sur President. Jina l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporters kollha kif ukoll il-Kummissjoni u daw kollha li parteċipaw fin-negozjati. Kollegi, hemm bżonn li niftakru li minajr pozizjoni ċara u negozjati ċari minnaħat tal-Parlament Ewropew, eh, dawn il-negozjati kienu jfallu. Jena nishtiq li konna budget eh, kif suppost u d-dimna. U mannix nitrattaw e, eh, budget ta' tnaxijiet għalix dan jimmina il-fiduċa tal-studenti tal, tal tagħna, tal-riċerkaturi tagħna. Għalek, u importanti li rnexxina n-negozjaw ukoll pakket tajjeb għall-innovazzjoni u tkabbir. Mod ġenerali dak li rtnajt huwa li dan huwa kompromess eċċellenti. Ista, hemm ħaġa waħda li xtieq insemmi. Bħala rapporter fil-Kumitat Libe, hemm ħaġa li qed tiddiżappuntani bħalissa hemm bżonn li qegħdin eh, eh, eh, eh niffaċċaw ruħna bħafna migranti li ġejjin minn zoni ta' gwerra u għalhekk għandna bżonn biżejjed flus għall Europol, għall Frontex u entitajiet oħra bħal daw. Sabiex inkunu nistgħu nagħtuhom ir-riżorsi li jeħtieġu finanzjarji u umani biex jittrattaw din is-sitwazzjoni. Għalhekk: il-tuħ f'dan il-budget, f'dawn il-lines tal-budget, jista' jkollu effett negattiv fuq is-sigurtà u l-politika ta' l-azil. Grazzi ħafna. Issa sur la mażur. Iva, grazie ħafna sur President. Il-kompromess kien neċessarju u nixtieq nifraħ lil daw kollha involuti, inkluż mod partikolari id-delegazzjoni eċċellenti minnaħa tal-Parlament Ewropew. Aħna Nishtiqu naċċettaw il-pozizjoni li Juncker u l-Parlament Ewropew jixtieq jieħu jidher li l-Istati membri qablu li jifranzaw il-virtu tagħhom għad detriment tal-budget, ċfir faddak li nixtiequ nagħmlu għan poġġu għan f'niċċa, eh, edin jinjoraw il-problemi hemm bżonn li nirrevedu kompletament li finanzjar tal-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn riżorsi propri ġenwini. Il-Kummissjoni fakkritna l-koll li qegħdin naħdmu fuq dan taħt il-presidenza ta' Sur Monti għandna bżonn riżorsi fl-Unjoni Ewropea. Xinajdu dwar xi forma ta' budget għaż-żona euro. Min għandu jħallas u kif? Xinajdu kol dwar il-gwardi il tal-frontieri, għal-frontieri esterni, xinajdu dwar l-intervent militari kontra terroristi. Hemm bżonn li nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet u nagħmlu dan flimkien, grazzi. Grazzi ħafna l-kollega Lamassur. Issa minuta u nofs. Assur Sarvanma. Grazie ħafna sur President li nilħu ftejim fuq il-budget tas sena d-dieħla li l-ħakna ftejim eh, li nilħu ftejim huwa ħaġa tajba jaħbar tajba għalhekk grazzi lil daw kollha li il-om ir-ringrazzjamenti tagħna. Hija ħaġa tajba li l-Kunsill fl-aħħar eh, marru lura ħadu pass lura fuq il-pożizzjonijiet eh, l-iktar ibsa tagħhom u rnexxinna nevitaw l-kollas u anke ċertu stati membru rew li jifmu il-problema tad-deficit Dik li hija aħbar tajba wkoll u hija li il-proposta il proposta tal ppr nixinna rendu l-frott, ġviri l-finanzjara, l-riċerka, l izvilop il-programm ta' Erasmus, ġifiri qed nagħtu priorità dan it-tip ta' finanzjar li jipprove garanti xi tkabbir, għalhekk jiena nappoġġa dawn ir-riżultati. Imma dan bissem x'tiċċelebra għaliex apparti dan m'hemm xejn jċelebra jiċċelebra indikazzjoni qed juru li sena d-dieħla in-negozjati ħajkunu anka aktar diffiċli. Ma tistax tagħmel xi ħaġa mix xej. Sal-aħħar minuta l-istati membri kienu qegħdin jaġixxu b'mod verament egoist u li żjed kwistjonijiet li kienu tqajmu problemi bħal eh, ceilings ġew injorati u ħajibqgħu hemm sal-ħarifa li jmiss meta jerġgħu jibdew minn ġdid in-negozjati. Jekk l-Istati membri jkunu jistaw jifmu naqriżiet l-importanza tal-proġetti Ewropej, forsi jkunu naqra inqas egoisti għalhekk meta aħna inwettqu l-proġetti bil-flus tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn aktar sinerġija u valur miżju tal bħalissa fil-politika tal-budget ma naħsbx qed narawhom dawn l-elementi. Grazzi. Grazzi ħafna il-kollega Sarvama issa l-Onorevoli Komi. Grazzi, Sur President, il-ftejm li ntlaħaq fuq il-budget ta' emenda tal-2014 fuq il-budget ġenerali tal-2015 huma affarijiet pożittivi għaliex ma permettewx ir-reġim ta' tnaxijiet li kien wassal għal xenarju verament komplikat. Iżda diffikultajiet il-kbar li kellna biex il-ħakna għal dan ir-riżultat imexxuna biex nersqu lej riforma tas sistema tar rizorsi propji tal-Unjoni Ewropea. Dan kieku jiggarantixxi awtonomija finanzjarja tal-Unjoni jippermettilna li naraw li s-sistema kollu kemmu jkun aktar effettiv u fukat fuq l-anijiet li ewlenin jistaw jintlaħqu mingħajr ma nużaw riservi nazzjonali li illum qed jiġu kondizzjonati wis minn risorsi pubbliċi li għandhom. Issa dwar il-budget ta' emenda tal-2014 jina sodisfat tal-irnexxin għan nissodisfaw li garantixxu il-risorsi neċessari. Iżda ma naqblux mal-idea li nużaw il-fondi tal-2015. Is-solidarjetà għal katastrofi naturali jew ħsara li ġejja mill-globalizzazzjoni mandomx ikun limitati. Jekk l-istati membri ma jaġixux mod fiskali eh, fuq dawn it-territorji, hemm bżonn li tintervjeni għal qas l-Ewropa. Issa punt ieħor fundamentali huwa li l-Ewropa trid tħallas id-dejn tagħha għaliex jekk l-Ewropa ma tagħtix eżempju ma nistawx tolbu mbagħad lill ċittadini li jħallsu kif jista' jkun malajr it-taxxi tagħhom u għalhekk li aħna hekk approvajna id-direttiva fuq id ħlasijiet tard u għalhekk napprovaw il-kumpens bil-kreditu debitu. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Komi. Es folgt für eineinhalb Minuten, Herr Kollege. Grazie ħafna l-Onorevoli Komi. Issa l-Onorevoli Plenkovic. Grazie ħafna, Vice President. Signora Komissarju Giorgeva, il della il-Sur Della Verva nishtiq nifraħ li kollegi kollha li parteċipaw fin-negozjati fuq il-kompromess fil-budget għall-2014 kif ukoll il-budget tal-2015, partikolarment għaliex dawn in-negozjati saru fis-tieni sena tal- MFF 145 biljun euro għall appropriazzjonijiet u approċ bilanċat għad disciplina budgetarja u l-approċ għal miri tagħna. Jiena naħseb li hemm bżonn nagħtu aktar attenzjoni sabiex inkunu nistgħu nilħu l-impenji tagħna u nwettquhom. Dan għaliex dini aspett ta' kriżi tal-budget tagħna. Hemm bżonn li nsemmu ukoll il-ftejimi, il-ftejimiet importanti dwar is-fond ta' solidarjetà. partikolarment għal dak li għandu xjaqsam l-arar u silċ fil-Kroazja. Aktar minn 16.5 miljon euro taw l kroazja U ħagġa ħaġa pozittiva ħafna, grazzi. Grazzi ħafna Sur Plenkovic, issa għal design sekonda Sur Vanderkamp. Sur President, l-lum intqal ħafna f'dan id-dibattitu, Issa jena nishtiq nieħu din l-opportunità sabiex nifraħ lill-Kummissjoni, l-Kunsill u anka l-Parlament għal fejm ta' kompromess li intlaħaq għal 2015 Din hija xi ħaġa verament pożittiva. Jien għandi naqriżjed diffikultà bil-dab 3 għal-2014, hemmhekk hemm tensjoni bejn il-ħalli għandha x'taqsam mal-ħlasijiet u żewġ istituzzjonijiet ta' riċerka. Dawn għal darboħra ħajkollhom jużaw il-marġni ta' manuvra fi snin li ġejjin. U dinja waħda mill-problemi li wieħed ikollu joqgħod ibabas naqra il-budget iżda hija xi ħaġa rridu naċċettawha U DAB 6 l-2014, Sur President, din ukoll hija xi ħaġa importanti, partikolarment meta niġu għal kalkolazzjoni mill-ġdid u dejjem qed jistennew aktar flus mill-istati membri. Ħudu paċenzja meta nerġgħu niġu biex nikkalkulaw. Ejja namlu x-xogħol ta' tħejja b'attenzjoni kbira għaliex din id-darba waslet bħala sorpriża kera għal ċertu stati membri ma mnittilna lebda pjaċir u hemm bżonn noqogħdu attenti li ma terġax isseħħ fil-ġejjieni għalhekk għal darboħra grazzi tal-ħidma li saret u il-festi it-tajba. Grazzi ħafna Sur Vanderkamp issa minuta u nofs is-Sur Stefanoz. Grazzi ħafna. Il-ftejim fuq il-budget tal-2015 jgħid li għanna nilħu dawk it-tlet eh, għanijiet ewlenin, iġbir nħalsu il- il-kontijiet, nappoġġaw riforma u u aktar impjiegi. Huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tinvesti aktar fil-kompetittività, fit-tkabbir, fil impiegi u għalhekk l-istruttura tal-budget u koll għanda timxi skont dawn l-anijiet, imbżon nifukaw aktar fuq il-ġejjini tagħna fuq l-innovazzjoni, edukazzjoni, l-SMEs u żgħażagħ. U importanti wkoll li nindirizzaw il-budget lejn programmi ġodda fil-qasam ta' riċerka u l-iżvilupp kif ukoll il-programm Horizont 2020 għalhekk jiena nilħaq nilqa dan il-ftehim il-ġdid li suppost qed jiżid l-ammont ta' dawn il-programmi b'45 miljun euro. Ħaġa oħra pożittiva hija li għandna 8 biljun euro dan huwa l-ewwel ammont lejn il-programm ta' investiment ta', ta Sur Juncker ta' 315 il-biljun. għas nisperaw li dan ħaj garantixxi li l-Unjoni Ewropea ħat tikseb flus ġodda sabiex tkun tista' tikkontribwixxi lejn tkabbir aħjar. Iżda hemm bżonn li l-Kummissjoni issib mod ġdid ta' kif tħallas dawk il-kontijiet li għadhom ma tħallsux. Forsi nistgħu nikkonsidraw ċertu sanzjonijiet jekk ikun hemm kontijiet li ma jitħallsux Grazzi. Grazzi ħafna. U mela għawek wasalna fit-tmim tal-lista tal-kellima. Edin naqra tard. Għalek nishtiq nitlob lil kulħadd li ma jitkellimx aktar mill-ħin l-moti lilhom. Issa nadu għal-proċedura catch the eye għanna lista twila ta' kellim għawek iżjed mill-li għanna ħin għal-jom għalek ħajkolli nitlobom paċenzja. Ejja nibdew bis-Sinjura Schulen. Grazzi ħafna jina nishtiq nirringrazzja li daw kollha li kienu involuti fil-konċiljazzjoni. Jiena fil-fatt minix eh, sodisfatta bir-riżultat, aħna għanna bis 4.8 biljun minn flok 7 biljun addizjonali, aħna nkunu nistaw bis nistabilizzaw il-level ta' kontijiet mux imħalsa. Il-ħlasijiet li għadhom pendenti jridu jirġu imħalsa kemm jista' jkun malajr sabiex l-autoritajiet municipali, etc. ma jiffaċċaw xertu diffikultajiet u il-kontratti jiġu onorati. Aħna ma jistax ikonna program annwali għall-iżvilupp jekk ma naġixxux b'mod responsabbli, jina nilqa l-programm ta' investiment ta' Sur Juncker, jina verament kontenta li l-Fond ta' Solidarieta ħajintuża u ħajkun hemm disponibbli 18 biljun lill-Slovenja aħna ħanużaw dan sabiex eh, namlu t-swijiet u neħu l-ħsara. Grazzi ħafna Sinjura Sulin, issa s-sur Balċiċis. Għaxu għirma spriminike, għirmi kollegos. Grazzi, President, kollegi. Il-Konsell Ewropew id-dezzappuntana fin-negozjati fuq il-budget tal-2015. Il-Parlament Ewropew kellu pożizzjoni ċara ħafna fuq dan il-budget. L-impenji tal-Unjoni Ewropea jeħtieġu jkunu bbażati fuq finanzjamenti ċari. Jiena kont responsabbli fil-Komitat Afet għall-opinjoni u n negozja fuq iż-żieda ta' finanzjamenti għall-politika tal-viġinat l-għajnuna umanitarja immanki għas CFSP. Dan huwa rilevanti meta nqisu l-avvenimenti ta' din is-sena. Iżda ma naqbilx ma naqis fil-fondi tal- font għal-bidja fejn izbdiwa bdiewa żar ħabtu wiċċa ma' diffikultajiet minħabba l-embargo tar-Russja u innu nuqqas ta' għajnuna monetarja li hija indispensabbli għal dawn in-nies. Grazzi, Sur Balzitis, issa s-Sur Ferrija. Grazie, President. Signor President. Grazzi, President. Kommissarju, rappresentanti tal-Kunsill, rapporters, signori. Nittama li għada nkunu ħan konfermaw il-ftejim dwar il-budget emendatorju tal-2014 u l-budget ġenerali tal-2015. Nifraħ il-Parlament li zam sot matul dawn il-negozjati. Importanti li fil-Kunsill li konna viżjoni ċara u xir dwar l-impenni finanzjari minħabba il-difikultajiet li tinħabtu biex namaħħom minħabba n-numru ta' kuntijiet mux imħalsa. B'xorta ħażina ħafna stati membri preferu li dawn il-flejjes li ma jintużawx jerġgħu lura f'bwietom, kif qalet il-kollega Melux qabli. Huwa minnu li qed inħabtu diffikultajiet wiċċna ma' diffikultajiet darba wara l-oħra u jkollna naqgħu lura l-metodu tal-Provisional 12 l-istati membri, kapit ta' stati u ta' gvern, għandhom jinvestu fuq il-futur, għandhom ħarsu lejn l-enerġija, l-innovazzjoni u trasport. Grazzi, Sur Farija, issa Sur Schultis. Nik jożbok. Sorry, I didn't hear. Skużani, ma smajtekx. Grazzi, President. L-Istati membri ma kellhom xirrida f'Novembru li jikkonfermaw il-proposta ta' kummissjoni għal budget tal-2015. Bħala riżultat ta' dan, robna għall-adozzjoni tal-metodu tal-Provisional Twelfth. Il-fondi disponibbli għal kummissjoni ma setax jiġi distribuit kif suppost b'dan il-mod. Dan jista' jkollu reperkussjonijiet għall-Ewropa kollha. Nixtieq narbot fuq punt li għamlu kollega qabli il-kontijiet mhux imħallsa l-proġetti li ġew implementati madwar l-Ewropa. Dawn il-pagamenti pendenti li qed jinġamaw hija problema li jenna niddiskutu minn Settembru l-hawn. Il-budgets emendatori mhux ser isolvu l-problema kompletament u għalhekk il-Kummissjoni trid tqis bis-serjetà kif ħassib soluzzjoni għal din il-problema mhux kompli tawwal u tipprokrastina. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Marinescu. un untenire referitoare la fondu. Grazzi ħafna President, niskuża ruħi li kont tard, hawnhekk fis-sala ma kont qed nattenda laqa mal-pjan il-ġdid ta' investiment. Permetti li ngħid illi dan jista' jiġi perikolat u mxekkel jekk ikonna budget tal-Unjoni Ewropea li jitlef il kredibilta Għandna ftehim, allura ejja ma jkollniex repetizzjoni tal-affarijiet. Nafu li ħanieħdu il-DAB tal-2014 u anki DB għal-2015 fl-istess ħin. Diffiċ li tamel din għaliex il-Kunsill ħa pożizzjoni l-Parlament ħa pożizzjoni oħra u fl-aħħar mill-aħħar ġejna lura għal pożizzjoni tal kunsill u għatem differenza ta' iktar minn 20 biljun euro u l-affarijiet ħajkomplu jmorru għallar is-sena d-dieħla u sejħela li trid imma dan huwa deficit u dan huwa illegali. Għalhekk hemm bżonn li konna ordni mill-ġdid fir-rigward il-qasam budgetarju. Grazzi. Grazzi, kollega Marinescu, bekk intemmu l-proċedura catch u issa nad il-mikrofonu lill-Kummissarju Georgieva. Nikjużbok. Grazzi ħafna, President, u bħala punta tluq nixtieq nibda fuq l-aħħar kelmiet li smajna li ninsabu f'sitwazzjoni ibsa. Dak li għanna mhuwiex budget tal-ena, forsi wasan naqrib il-miliet, imma dak li għanna miex sisin li ħajħelsuna kompletament mill-problemi u diffikultajiet li għanna qoddimna, dawn għadhom hemm, imma huwa budget ta' responsabilta. Għal dawk li qalu għalfejn ma mmorrux lura l-metodu tal-Provisional 12 ejja ninsow dan il pat budgetarju, nistaqsijom jiftakru żewġ affarijiet. L-ewwel net li din is-sistema twassalna mill-ġdid għal livell iktar baxx budgetarju għaliex il-budget bħala bażi għall-2014 kien iktar baxx, imma t-tieni l-iktar importanti l-probabilità li niżguraw li jkollna l-istess ammont ta' flus li għandna issa mill-multi bil-DAB 3 huwa ferm aktar baxx meta naddu għas li jmiss. Meta niffaċċaw din ir-realtà fiskali li nkunu ferm qar mhux biss minħabba il-metodu tal-Professional 12 fl-ewwel xhur ifisser budget li jkun ta' proporzjon inqas imma anke għaliex l-allokazzjoni ta' flus kontanti ġodda potenzjalment jintelef jew inkella jkun ħafna inqas li ma jkunx jista' jikkura l-problema li għandna qoddimna jiġifieri li nistabilizzaw il- kontiet mhux imħalsa, jiena lek niħurruħ li n-negozjaturi żewġ naħat irnexilom jiżguraw dan il-budget għalina. Dan il-budget mhux ta' għena imma ta' responsabilta. U nixtieq nisħaq fuq erba' punti hawnhekk bħala eluq. Waħda illi aħna li qed nagħmlu huwa li il-pagament, il-kontijiet mux imħalsa timbras u għamlejn level li iktar nistaw nġestuħ. Il-korrettezza tal-istimi tagħna għada treġġi qed nistennew 5 biljuni sa tmiem tal-2014 li huwa 1.6 biljuni aktar minn dak li kellna fil-bidu ta' din is-sena. Konna nipreferu li nkonna stabilizzazzjoni u mhux ikonna din is-somma, imma minn tal-inqas issa għandna l-opportunità li nidħlu għas-sena d-dieħla binqas tħassib dwar il-muntanja ta' kontijiet li qed jinġamaw li kieku kien ikollna. Lil dawk li kienu qed jitkellmu dwar il-korrettezza tad-dejta tagħna kemm hija preċiża darba oħra fin-negozjati Jiena gburija ħafna mit-tim tiegħi, uħut minnhom dinawn hawn warajja u rejna li aħna ċara daqs il-kristall, nafu x'inhu ċifri, nafu x'inhu xejriet, nifmuhom u ħanużaw din iċ-ċarezza tal-analiżi tagħna biex nemżu il-pjan ta' pagamenti u ndaħluħ fis-seħ biex isir realtà. It-tielet. Nixtieq intenni mill-ġdid lil dawk li huma mħasbin dwar il-bdiewa tagħna illi F'dan il-pakket sibna mod biex ma noqdux naqru mir-riserva tal-krizi, ħanħalsu l-pagamenti minn ma naqru minn dan il-fond. Lillin mill-impatt li kienem fir-rigward l-embargo tar-Russja u impatti oħrajn fis-swieq tal-agrikoltura. Ir-raba hemm kellem dwar is-solidarjetà, l-fond ta' solidarjetà, għaliex għandna kontijiet nistgħu niprofdu lajnuna l Kroazja ballokazzjoni rib 9 miljun euro l Bulgarija għal 10.5 miljun euro u Serbja pajjiż li huwa eligibbli ġala darba issa jaf negozjati għanna allokazzjoni għal-jam ukoll. ċinu għal-iktar punt importanti nishtiq waslilkom? Li jena smajt min, ħafna minnkom xewqa, xewqa li aħna ntejbu il-proċess budgetarju tagħna li s-sena d-dieħla neqilbu għall-aħjar li naħdmu iktar kmini fl-imkien, naħdmu mod iktar biżel u nilħu naslu għal patt mod iktar strutturat bbażat fuq il-fiduċa. Għaliex kemm ħaġa waħda li jiena verament kont imħasba dwarha matul dawn il negozjati kienet illi urow grat ta' naqir tal-fiduċa tagħna u għalhekk fisem iċ-ċittadini tagħna rridu nreġgħu lura din il-fiduċa. Irridu nibnu budget illi ikun wieħed iktar ta' għena negozjati li jkunu iktar avveniment feliċi minn dak li tinħallu warajna. U mill-ġdid grazzi lill-Presidenza Taljana għall araq taġbinom għal dmuħ tagħhom xi kultant għaliex dak li għandna issa qudiemna huwa budget ta' responsabilta. Vielen Dank, Frau Kommissarin Il-President, grazzi ħafna, Kommissarju Georgieva. Grazzi ħafna tal-li zammejt mal l-istruzzjonijiet tiegħi ġala darba il-ħina tijafas għal konsell għanna sur della vedova. Jek joġbok. Grazzi, President. Grazzi l-membri parlamentari Ewropej għal din id-dibattitu, għal din id-diskussjoni u grazie l kommissarju Georgieva il ħakna qbil fuq il-budget tal-2015 u fuq il budget skolla mandatorji tal-2014 kifet fil-bidu u ntennieh fil-konklużjoni juri illi naqsma ħafna mill-miri komuni tagħna u l-pożizzjoni tagħna ma tantx mal-bot minn xulxin u l-differenzi nistgħu nelbuhom b'suċċess. Kif sħad f'posta drabi, il-proċedura tal-budget din is-sena seħħet f'kundizzjonijiet partikolarment diffiċli u grazzi biss għall isforzi ta' kull wieħed u waħda minna illi rnexxielna naslu għal qbil fuq budget li jkun realista u bilanċat għall-2015 u innaqsu il-żieda tal-invoices li ma kienu qed jitħallsu, mill-kontijiet li ma qed jitħallsu. Għalhekk nirringrazzja l kull wieħed waħda minnkom għall-ispirtu ta' kompromess du rejtu. Da fl-istess ħin, konxi wkoll mill-fatt li kif rajna fil-rendi kontijiet komuni fil-stimi tal-budget għatfadlinna xnaqtfu għas-sena d-dieħla. U nawgura li bl-istess spiritu nistaw naħtmu s-sena d-dieħla kostruttiv li rajna fl-aħħar fazi fl-aħħar negozjati li kena dal-aħħar. Grazzi mizzi tal-attenzjoni. Il-President, grazzi, Sur Della Vedova u issa rapporters għal żewġ minuti kull wieħed nibdow bis-Sinjura Gardia Zabal. Muchas gracias, President. Grazie ħafna, Sur President. Kenna dibattitu interessanti ħafna, kienet diskussjoni li riflettiet perfettament x'kienu tħassib tal-Parlament tul din is-sena e, kemm inna naħdu fuq dan il-budget, partikolarment waqt in-negozjati li kenna mal-Kunsill u blajnuna tal-Kummissjoni Ewropea. Aħna l-koll li intervennejna ma naħsebx li kienem xaħat li ma milx referenza għal problema li għanna li għatant kbira ta' nuqqas ta' ħlasijiet. ħlasijiet. E, minna li aħna jizjed favur l-Europa, aħna entuzjasti me moħrajn li man qasu kullħat iżda tkellem dwar il-problema kbira ta' nuqqas ta' ħlasijiet. U huwa ċar li mill-ewwel ta' jannar ta' sena diħla rridu nibdew naħdmu fuq dan il-pjan fejn poġġejna tant tamiet u aħna għafdajna e, fih biex ikun nistaw neħu riżultat. Riżultat li mhux daqshekk soddisfazzjon għal-Parlament għaliex l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel ħafna iżjed jekk ikollha budget aħjar u aħna naħsbu li l-budget e, jista' jwassal riżultati u għalhekk aħna maħniex kontenti bir-riżultati li nixxinna niksbu aħna kiku mannix eh, eh, budget mannix mm, eh, boros tal-studju mannix Erasmus mannix biex nħalsu il-kontijiet għalek irridu noqdu verament attenti irridu naraw xamilna u xfadlinna xnamlu l-2015 ħatkun sena kruċjali għal xekir nexinna niprezentaw pjan li verament isolvi l-problema tan-noqas aħlasijiet un bat ikun nistaw nifacċaw s-snin ta' wara u snin budgetari b'sitwazzjoni aħjar minn dik li li kena din is-sena, għaliex l-ar ħaġa ma kienux iċifri ċifri l-ar ħaġa ta' dawn il-negozjati kien li naraw kif il-Kunsil ma rnexxilux joqrob lejna fin-negozjati. Ma bdewx jaraw kif eh, kien hemm ċertu pajjiżi li kienu f'moħħhom iżjed kif ħajjeħdu lura l-flus f'pajjiżhom u mhux kif isolvu l-problemi li għandna. Grazzi, signora Holmajer, sta' minuti. Grazzi, President, Commissario, Presidenza tal-Kunsill, kollegi. Nixtieq mill-ġdid, nirringrazzja lilkom il-koll għal negozjati diffiċli li kenna. Ġraja ta' suċċess wara, wara kollox iżda u naqbel mal-kollega Ajda. Fil-futur, N-nis jistaqsuna, għanna rrida n-investu fil-ħolqin tal-impigi, fil-innovazzjoni, fil-riċerka. Ma nistawx nindirizzaw biss li nsibu tarf il-kontijiet jelt jinġamaw, kontijiet pendenti li għedna maħallesni, imma rridu nsaxħu kol l-innovazzjoni fl-Europa u nħarsu kol lejn il-rizorsi finanzjarji tagħna. U importanti il l-programm ta' innovazzjoni ma jbatix bħala konsegwenza tal-pakket ta' investiment kif qalet qal l-onorevoli Eiler. Irridu nħarsu lejn ir-riżorsi. Din hija xaġa li għandna niddiskutu fil-futur. Huwa importanti illi kemm jekk qed nitkellmu dwar l-IT jew teknoloġija avvanzata. Teknoloġija tal-ispazju, tal-ajru, eccetera, l-indipendenza, l-kompetittività tal-Ewropa, dawn l-oqsma kollha irridu nonoraw l-impenji li nkunu ħadna, irridu niżguraw li nkunu kompetittivi u nippjanaw il-budget tagħna bir-reqqa. Ħadna pass wieħed il-qoddim imma tfadal x'naqtfu, fadlinna biex naslu. U għalhekk fadal ħafna xogħol li rridu nwettqu. Grazzi. Grazzi, Sur Njura Holmajer, issa s-Sur Depre, jekk jogħġbok. President, Signora Kommissarju, Presidenza tal-Konsil, Signori, kollegi, għada ħana ilbu l-folja mill-2014 għall-2015. U għat nisimaw li jiddispjaċikom li wasanna fej wasanna, missa inut li noqodu najdu li jiddispieċina, rridu nħarsu lejn il-futur. Hemm żewġ affarijiet li rridu niftakru fi żmien ta' sena ġdida. Irridu naqblu bejn tlet istituzzjonijiet li nsibu tar fil-problema tal-kontijiet mhux imħalsa skont kalendarju. Dan ikun pjan minn tal-inqas u ejja niżguraw illi dan il-pjan jitwettaq u l-istituzzjonijiet kollha iżommu mal-kelma tagħhom. Fuq medda medja ta' żmien huwa ovvju li sistema li għandna qed twassalna f'paraliżi ta' sekwit. U tisir kull ma jmur diffiċli bil-kontributi mill-budgets nazzjonali. Rizorsi propri hija xi ħaġa politika li għandna nindirizzaw għaliex jekk nibqgħu sejrin kif sejrin ħanispiċċaw b'sitwazzjoni fejn ħafna entitajiet żgħar iridu l-flejes tagħhom lura u fl-aħħar mill-aħħar ħajkonna staġnar totali fuq medda twila ta' żmien għandi tħassib kbir x'ina jiena konvint li l-appoġġ ta' ċittadini għal budget mhux ser jiżdied jekk ħankomplu sejrin kif inna nagħmlu dan l-aħħar fejn ħafna mill-pagamenti jgħaddu għal sensara għall intermedjari u ma jqodux jgħidu l irċivu l-flejjes mill-Unjoni Ewropea. Jiena konvint li jekk irridu iktar leġittimità u ikonna poċ pubbliku fuq medda twila ta' żmien irridu nsibu mezzi kif ħajkonna triq il-qoddim rabta ċara bejna u ċittadini tagħna, bejn l-Unjoni Ewropea u ċittadini biex bekk ikunu jafu li hemm sforzi konġunti li tisiru fl-interess ta' kulħadd. Grazzi li delegazzjoni tal-Parlament Ewropew verament kellna esperjenza tajba taħt il- tmexxija kapaċi tal-President tagħna. Grazzi u lill-kollegi nirringrazzjakom il-ġdid. Issa s-sur Lewandowski. Grazzi President dak li binna fl-aħħar mill-aħħar għal 2014 u 2015 huwa kompromess tipiku. Ħadd ma jkun kuntent fejn hemm problemi kbar li ntafaw taħt it-tapit, posposti u xejn mitmum. Tħassib tiegħi huwa fuq il-pjan ta' pagamenti għaliex għandu jirżvela mhux dak li tħallas imma dak li għadu ma tħallas Issa fuq l-emenda regolament ta' rizorsi propri, iva nabżon trasparenza, nabżon arfin ta' kif qed jimxu l-affarijiet ma' żmien x'qed jiswinna li ndomu l-pagamenti għaliex ir-regola tad-deb kienet illi nħallsu d-dovuti tagħna skont il-budget Ewropew l-ewwel ta' Deċembru. U issa qed nibqgħu nagħmlu eċċezzjoni għal din ir-regola tal-budget Ewropew, għalhekk għandna nkunu nafu l-konsegwenzi ta' dan. Nittama li konna konċiljazzjoni aħjar u għalek niqafawn. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Lewandowski. Die gemeinsame Grazzi, Sir Lewandowski, għawnek nikkonkludu id-dibattitu konġunt tagħna, l-votazzjoni ser isir għadha għaddu issa għal punt li jmiss eh, dibattitu konġunt eh, il-programm eh, dinji tali kelli ir Sirjani. Naddu issa għall kelli